Thank you, Mr. Commissioner Designate. Grazzi Commissario nominat. Issa, nibdew bl-ewwel round ta' kellima. L-ewwel kellim il-koordinatur ta' ITRE, Kristjani Skarins, f'isem il-PPE. Grazzi sew, President. grazie, Sur Katajnen. Impjiegi, tkabbir, investiment, kompetitivita. Erba kelmiet li iqanqlu lil kull politiku, kulħadd ikun eċitatu fil-kampanji tagħna il-kol favur dawn l-elementi. Iżda l-mistoqsija, kif ħan iksbuhom dawn elementi, dawn il-miri tagħna? F'introduzzjoni tiegħek inti u Jean-Claude Juncker semma il-pakket ta' investiment ta' 300 biljun, immobilizzaw il-fejjes pubbliċi u privati għandi żewġ mistoqsijiet. U nixtieq li tidħol fid-dettall dwarhom. Xirwol temmen li għandu jkollu l-pubbliku f'dan ir-rigward, xirwol għandu jkollu l-privat. Imbagħad, meta jkollna dawn il-flejes ta' investiment, fejn għandna ninvestu għom, x'inhu ma l-prioritajiet ewlenin? Taħseb li għandhom ikunu fl-infrastruttura, għall-enerġija u telekomunikazzjonijiet, x'inhu ma l femittijak tiegħek? Mr. Corrin, Grazzi tas-sew Sur Karins. Il-mistoqsija tijak kienet dwar minn fej ġejjin il-flus u kif għandhom jintużaw. Nishtiq inkun ċar. Irridu sprun ġdid għall-impjegi tkabbiru l-investiment. Mhix kwistjoni ta' likwidità biss ta' flus fidejna, imma ta' investimenti, investimenti reali. Dinja prekondizzjoni għall-impjiegi reali u l-tmir tiegħi huwa li noħloq kemm jista' jkun impjiegi ġodda. Inti diġa semmejt is-setturi fejn għandhom jiġu użati il-flus, il-telekomunikazzjoni, il-trasport u setturi simili. Il-Kummissjoni għadha ma bdilx taħdem, iżda diġa bdejna naħdmu fl-imkien mal-President elett Juncker ħalli nitrattaw alternativi biex ikunem flejjes pubbliċi ġodda f'dan il-pakket li għanna. Fl-istess ħin narfu illi memx lok għal aktar deficit, għal aktar dejn fl-istati membri. Id-dettalji kollha ma nistawx nizvelawhom issa. Għaliex il-Kommissjoni ma setetx, ma kellix biżejt ħin, tirrifletti u jiena u l-President Let Juncker ma kenniex l-opportunità ma kenniex il-ħin nitkellmu ma kollegi oħra. Neħtieġu aktar żmien biex nibnu dan il-pakket. Insawruħ u ikonna kunsens politiku aħjar. Xi strumenti jista' jkollhom ukoll xi sensittivitajiet marbuta massu u bekk ma nistax nizvela u ma nistax nidħol fil-kif. Iżda, f'termini aktar ġenerali irridu nixprunaw kemm id-domanda kif ukoll il-provista. Dan ifisser irridu nżidu l-kapacità ta' self tal-EIB namlu leveraging tal-budget tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri għandhom jinvestu aktar fil-ġejjeni u suq uniku u suq finanzjarju aħjar biex nixprunaw l-investimenti privati. Grazzi l-kellim li minn fissem l-essendi Maria Joao Rodriguez. Lodwa tajba sur Katajnen. Neħtieġu bidla reali fl-Ewropa. Għal dastant. Tista' tagħmel dawn l-impenji li ġejjin l-ewwel net. Il-priorità ewlenija m'għandix tkun il-konsolidazzjoni fiskali ta' malajr imma l-investiment tkabbir u l-ħolqin ta' impjiegi. It-tin impenn hemm bżonn ta' investimenti fuq skala kbira, mhux biss privat imma anke pubbliku, it-tielet impenn li nixtiequ minn għandek. Biex e, rridu aktar lokal manuvra fiskali imma wkoll irridu strumenti ta' investiment aktar b'saħħithom, mod partikolari Fond Ewropew ta' Investiment. Ir-raba impenn. Ir-riformi ta' priorità' Il-priorità ta' riformi għandin ikunu għall-investiment għall-edukazzjoni biex nagħtu valur natu aktar valur u noħolqu aktar impjigi, impjigi aħjar, soċjetà aktar intelligenti, aktar inklusiva. Inti taqbel, tista taqbel ma dawn l-impenji. Signora Rodriguez, grazzi għal mistoqsija tiegħek. Staqsejtni jekk għandix nagħtu priorità lill-investiment minn flok il-konsolidazzjoni budgetarja u jekk għandix nużaw ir-riċerka u l-innovazzjoni bħala għodda biex noħolqu aktar tkabbir ekonomiku. Naqbel ħafna ma dak li qed inti. Ninsabu f'sitwazzjoni fejn aħna irkuprajna il-fiduċja irkuprajna lura fih dan iż-żona euro. U għalhekk ma ninsabux f'sitwazzjoni ta' paniku. U femti Hemm xbija ġdida li qed tingħata lill-ekonomija Ewropea għal-ġejjini. Issa, irridu naġġixxu, naġġixxu viżavi l-ġejjini tagħna, irridu nenfasizzaw fuq l-investimenti. Pier, għal hawnhekk il-ġimgħa li għaddiet meta kien fismih illi neħtieġu kemm jista' jkun investiment pubbliku daqs kemm hemm bżonn u wkoll eh, investiment privat. Jiena naqbel mija fil-mija miegħu. Neħtieġu azzjoni koordinata. Irridu nimminimizzaw l-impatt fuq id-dejn u deficit irridu nagħmlu leveraging tal-budget tal-Unjoni Ewropea ħalli niksbu kemm jista' jkun minnu. Nisfruttaw il-potenzjal tiegħu hawnhekk lest naħdem ma' Kristalina. Irridu nżidu l-kapaċità ta' self tal-EIB imma anke il-banek nazzjonali u strumenti finanzjari oħra Nixtieq inħedġeġ l-istati membri li għandhom surplus biex investu aktar fil-ġejjin. Dan nixtieq nagħmlu flimkien mal-President Juncker u importanti għal ġejjini tagħhom ma fl-istess waqt ikunu qegħdin jistimulaw l-ekonomija Ewropea. Imbagħad iridu miżuri f'dik li għandha tal-provista, pal pereżempju t-titjib tas-suq diġitali, suq tal-enerġija u ninfurzaw id-direttiva ta' servizzi. Għal dastant għandu jkun pakket komprensiv li jinkludi kollox. Grazzi, kellem li mis, Fisem li sijar, koordinatur tal sijar fiħdan Ekon Case Wimburn. Grazzi, natuk merba komissarju. Biex norbot mill mistoqsija ta' Surkarins il-pjanta, investiment ta' 300 biljun euro, huwa għus probabli l-iktar parti importanti mir-wolti viċi president. Iżda jien għandi tħassib dawn il-fondi. Ma ta' sirfi għandhom jiġu mirati għal dawk l-investimenti li ma jistawx jisiru mis-settur privat u għandhom jiġu mirati għal proġett investimenti li ma rnexxilhomx jattiraw l-investiment tas-settur privat u bekk. Fil-kuntest tal proġett pilota li kien hemm il-proġett bonds għal IB il-Parlament talab sabiex ikun hemm studju li jqabbel il-spiża ta' finanzi tal-pubbliku tar-rwol pubbliku versus ir-rwol privat biex jiżguraw li ikun hemm sitwazzjoni indaqs għas-settur pubbliku u privat. Inti għandek xi pjan? biex tajdinna kif ħa tavanza f'dak li hu privat vizavi il-pubbliku, inti lest li tagħti l-impenji tiegħek forsi dawn il-fondi toħodhom mis-settur privat u kif ħat evalwa l-eżitu? ħat iġġudika l-ispejjeż tal-kapital apparti li tavalwa il-numru ta' impjigi? Grazzi tassew, Signora Swinburne. Naqbel 100% ma dak li għattejt. L-investiment eh, pubbliku mandux mandux jeskludi l-investiment privat. Eh, dan ma jamil sens. Jina napprezza l-ħidma tal-Parlament Ewropew fil-mandat preċedenti fejn zgurajna zgurajtu li il-fondi kollha minnaħa pubblika għandhom jiġu użati bħala katalist bħala xprun għall-investiment pubbliku. Mannix flus flejes pubbliċi. Irridu għaw b'mod intelligenti il-budget Ewropew, per eżempju. Biex ikonna aktar fondi mis-settur privat li jkunu jistaw jappoġġaw il-proġetti tagħna. Xi drabi huwa diffiċli nbassru l-affarijiet meta jkonna proġetti komplikati fuq medda twila ta' żmien u għalhekk nemmen li għandna bżonn il-fondi pubbliċi għal settur privat għadu mhux lest li jieħu ir-riski kollha f'dawn it-tip ta' proġetti. Jiena żgur u jina naf li fil-Bank Ewropew ta' investiment ħafna għarfin espert dwar xtib ta' limiti jista' jkun hemm u kif il-kapaċità ta' self tista' tiġi użata b'mod aktar effettiv lest illi naħdem flimkien mal-membri tal-Parlament Ewropew li xintom għandkom esperjenza twila dwar dawn tip ta' kwistjonijiet u nipruvaw insibu l-aħjar mod biex nużaw il-flejjes tal-kontribwenti li nintegrawum. Grazzi il-kellim li jmiss fisem l-alde Ramon Tremose Balsels. Grazzi tassew, President. Sur Katajnen, merħba għal darboħra unek f'dan il-Parlament fil-tweġibiet bil-miktub inti titkellem dwar il-futur tal-pakket ta' investiment. Naqblu miegħek iżda l-investiment biex ikun hemm investiment huwa żball. Għanna żbalji ta' aeroplani, ta' aeroporti mingħajr aeroplani, toro mingħajr traffiku, u toro veloċità għolja li ma jwaslu għal-imkien. U jkolli nejt li affarijiet bħal daw għadhom qed isiru fl-istati membri. Sur Katajnen, kif ħat iżgura li l-proġetti mażulin fil-pakkett tal-investiment tal-ġejjeni ħajkolhom interess Ewropew f'dak li huwa valur għal kompetittività Ewropea u tkabbir. Jekk jogħġbu, katina tweġibiet aktar konkreti, forsi rridu napoġawk irridu li inti taqsam maħna dettalji aktar fis aktar konkreti. Grazzi. Grazzi, Sur Tremosa. Il-mistoqsija tiegħek kienet dwar kif nistgħu nużaw il-flejes pubbliċi b'mod effettiv u mhux naħluhom fi proġetti illi ma jiswaw għal xejn, ma jwasluna għal imkien Jiena dejjem xtaqt nitkellem dwar il-flus ta' minħalla 16 għaliex forse mhux kulħadd jaf li l-flus Ewropej ġejjin minn ximkien u mhux mill-baħħ, ġejjin mill-bwiet ta' ċittadini tagħna. U bekk għandna nużawhom bl-aktar mod effettiv Biex bekk meta aħna immorru li l-impajizna u naraw aeroport, naraw highway, naraw dawn it toro li nafu li qed jiġu finanzjati mill-flus tal-kontribwenti, aħna nistgħu nkunu gburin bihom meta narawhom. L-Unjoni Ewropea, termin ġenerali, ta' xofa mill-modi. Hemm eżempju tajbin, eżempji tajbin, ta' eżempji ħżiena. U għalhekk għandna bżonn dejjem ta' evalwazzjoni ta' impatt fil-font u analiżi ta' spejjeż u benefiċċji qabel ma' jissawru dawn il-proġetti l-kbar, għalix dejjem irridu nkunu ġusti ma' min ħalla sittaxxa. Kwistjoni konkreta oħra. Qegħdin nipreparawa bħalissa irridu nażlu il-proġetti bir-reqqa, irridu jgħaddu mill-arbil tagħna. Irridu natu daqqatit l-istati membri biex iwettqu u jużaw eh, għal post pubbliku tagħhom dak li jistgħu jiksbu min-naħa Ewropea. L-affarijiet għandhom jiġu pjanati mill-bidu net. Bekk nevitaw daw it-tipi ta' żbalji illi b'xorta ħażina twettqu fl-imoddi. Ikellim li Dimitris Papa Dimulis fisem il-Gwe NGL. Era apo την ομάδα... Sur Katajnen, l-odwa tajba. Mill, Greċja, fisem il-Greċja u fisem il-Gwel Bank Centrali Ewropew ħabbar ċertu miżuri ta' konti defeasing naqis kwantitattiv minkejja illi il-Bundesbank kien kontra. Inti taqbel ma dawn il-miżuri li ħabbar is-sur Draghi jew inti qed iżomm naħa tal-Bundesbank, is-Sur Juncker qed jipproponi li il 100 biljun euro li illum huma għant li jessem jingħataw sabiex tiġi stimulata l-ekonomija sur xwable f'der Spiegel kiteb artiklu kontri, kontra dan inti fuq li ma naħqijat fl-2012 meta kont il-Prim Ministru tal-Finlandja inti Inti biss fost il-pajzi kollha tal-Unjoni Ewropea tlabt għal garanziji addizzjonali mill-Greċja għal 900 miljun euro. Inti kellek raġun u kulħadd kien żbaljat din hija tip ta' solidarjetà li ħaturi bħala Viċi President tal-Kummissjoni. Grazzi tassew. Sur Papadimulis. Jena, mux ħan nikkommenta dwar politika tal-ICB anke kiku nishti, imma jinsodisfatt dak li sar mill-ICB. Dan xtaqt nejdu. Irdu nizguraw l-Europa tkun aktar, tkun kredibli. Anke wara situazzjoni fejn saru l-AQRs, revizjoni tal-kwalità tal-assi, l-stress banks. U l-stress test saru vizavi l-banek. Iridu firewall biex nuru l pjata d dinja li l-Ewropa tista tiddefendi il-fallimenti mhux mistennija tal-banek. Bek, nixtieq li aħna ma nużawx il-flejjes jekk ikunu meħtieġa band oħra, ejjew nittamaw li jkun ma jkunx bżonn l-appoġġ pubbliku mill jessem għall-Istati membri. Semmejt il-kwistjoni kollaterali. Ħanejdilkom ġara, kont Ministru tal-Finanzi fl-2011. Pajizi kien diġa ħasem sabiex ikun hemm pakket ta' assistenza finanzjarja għall-Irlanda u jiena kont favur pakket ta' assistenza lil Portugal kellna l-elezzjonijiet interni u xi pajjiżi ta' l-oppożizzjoni soċjaldemokratiċi li qed jirrappreżentaw il-grupp soċjalista wedew lil votanti tagħhom li jekk huma jsiru partit fil-gvern huma ħajjitolbu għal kollateral. Huwa minnu wara l-elezzjoni aħna sibna kompromess ma tlabniex kollateral mill-Portugal Għaliex kienet it-talba tagħna u ddeċidejna li jekk jiġi użat li FSF il-gvern jitlob għal kollateral. Ħsibna li FSF qatt ma kien ħajġi użat għal darba oħra li xkonna nafu li kien hemm li jessem ippjanat u li kellu stadju preferut f'dak l-istadju. Rajnet Butikofer fisem li tre Lodwa tajba viċi president nominat. Dwar il-pjan Ewropew ta' investiment nixtieq nistaqsi xi ħaġa. Jiena fimtek sew li aħna irridu nwafqu il dominanza żbaljata tal-politika ta' austerita fl-Ewropa Lima, mill ma' ejjun għandhom jiġu il-flejjes ġodda u kemm l-investiment addizzjonali mill-pubbliku inti tikkonsidra li huwa meħtieġ? xirwol għandhom it-teknoloġiji ta' effiċenza, xirwol ħajkollhom għal transizjoni b'karbonju baxx u tkabbir ħadrani fil-kuntest tal-pjan ta' investiment. Grazzi. Grazzi tassew, sur Butikofer. Mistoqsija tiegħek kienet dwar minn fejn jistaw jiġu il flejes pubbliċi ġodda kemm għandna bżonnhom dawn il-flejes pubbliċi u xirwol teknoloġiji speċifiċi ħaj kollhom fil-ħolqien tal-impjiegi. L-ewwel nett, rrid inkun ċar daqs il-kristall. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea irkupraw il-fiduċja. Ħafna mill-pajjiżi li kienu friskju, pożizzjoni ta' riskju ftit ta' snin ilu, issa raġaw qabdu it-triq ta' swieq palissa. Nixtieq li l-Ewropa tesprimi l-qawwa tagħha meta titratta il-politika ekonomika u tevita situazzjoni fej prestazzjoni ta' ta' membru wieħed nejn tlieta jew ħamsa. Tikkawża gwaj lill istati membri l-oħra. Irridu inkomplu politika fiskali responsabbli, iżda fl-istess waqt iridu aktar riżorsi għall-investiment. Nimmaġina illi l-biċar kbira tagħhom tiġi mis-settur privat fis-snin li ġejjin, imma neħtieġu aktar flejjes għas-settur pubbliku u dawn il-flejjes għandhom jiġu mill-koordinazzjoni tal-azzjoni Ewropea sabiex nimminimazzaw id-deficit pubbliku, d-dejn pubbliku. Kif ukoll mill pajjiżi li għandhom surplus tal-kontijiet kurrenti tagħhom. Anke il-pajjiżi li m'għandhom surplus palissa jistaw jagħmlu prioritajiet tal-infiq pubbliku tagħhom biex jinvestu aktar fir-riċerka fl-iżvilupp il-prekondizzjoni ta' ħolqien ta' ekonomija ġdida pa' teknoloġija li tifavorixxi l-ambjent. Irridu suq uniku aħjar biex inħedġu teknoloġija tifavorixxi l-ambjent biex tidħol fis-swieq u wkoll nevitaw l-użu ta' teknoloġija li tniġġes dak il-kellim kien mill-ħodor Stephen Wolf fisem li FDD. Uh, hello, it's, it's Mr. O'Flynn. Um, I don't think Stephen Wolf is, is with us at the moment. Jena, Sir O'Flynn, Stephen Wolf mux prezenti. Sur Katajnen, fil-tweġibet bil-miktub, għet li neħtiġu aktar suq ta' xor, responsiv, inklusiv. U inti għet referi għal fost l-istati membri u xtaħseb dwar lan tal-Premistru Cameron li kunem xi trażin fuq il-moviment ħieles pala kondizjoni biex ikompli appoġġa is ħubija tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Il-movement ħieles tal-persuni huwa valur ewlieni għall-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea. Bekk jiena nixtieq niddefendi biħ ġari dan il-valur naqbel ma dak li għal-President elett Jean-Claude Juncker dwar din kwistjoni Marian Tyson u koll tkelmet favur il-moviment ħieles. Dan għamlitu b'qawa kbira. Irridu nizguraw li ma jkunx hemm aġir li jikser ir-rieda tajba, ir-rieda tajba tal-prinċipju tal-moviment ħieles tal-persuni. Naf li hemm xi diġa diġà għaddejjin bħalissa fil-livell ta' grupp ta' ħidma fejn wieħed jipprova jara x'inhuma il-problemi reali li qed jiffaċċjaw l-istati membri f'dan ir-rigward. Ma nistawx nippermettu tilfu il-fiduċja ta' ċittadini tagħna meta aħna niddefendu il-valuri ewlenin tagħna bħal moviment ħieles, moviment ħieles ta' persuni. Jkun hemm xi elementi negattivi, abużivi, irridu nirranġawhom. Nikkoreġuhom. Ir-Renju Unit qed nistenna li jkun hemm sieħeb tajjeb tagħna li jaqbes għal valuri ewlenin tagħna anke fil-ġejjeni. Thank you. Next speaker, Barbara. Il-kellim li jmiss Barbara Kappel fisem il-membri mux affiljati. Sehr geehrte Vorsitzende, Herr designierte Kommissar Katajni. Um, kommissarju nominat Katajni, niftan l snin rajna li eh, kienem pajizi fejn il-GDP kien tajjeb tant li irreżista għal krizi xi imma xi 3 miljun u nofs posta xogħol intilef, intilfu fil-Ewropa. Allura irridu naraw kif dan il-GDP naħa tal-industrija jitla sa 20% sa l-2020, imma xejrid joruna bil-maqlub. Fl-2013 il-inżilna għal 5% fil-2012 kienet 15.5%. L-industrija tal-azzar fil-Austria torija eżempju ta' dan. Issa hemm l-anijiet tal-2013 u l-mistoqsija fuq dan. Kif l-industrializzazzjoni mill-ġdid fl-Ewropa titħol flanijiet tal-2020 u se jkunu il-miżuri li se tieħu inti biex ta' tismin tal qoddim ir-rata ta' produzzjoni. Grazzi. Mrs. Keppel, thank you very much for your question. I... Um, grazzi, Sinjura, um, għal dak li qed jiena qed nifhem sow qed nadri għax jena pajjiżi kien dejjem imsejjes fuq um, l-esportazzjoni u tħul tal-Finlandja dejjem ġi bazat fuq il-kummerċ eh, estern anki ġifiri għalġit ta' s-soċjetà, soċjetà. Issa, il-parti pubblika hija iktar minn 50% u inti ma tistax ikollok model tal-welfare tajjeb, model soċjali ħadem tajjeb ma jkollikx l-industrija li tkun dejjem da fuq saqajja. Il-President um, Juncker qal li ma li tkun wieħed ikun naiv li jimmaġna li nistgħu inkomplu bil-kompaniji tradizjonali is servizzi jiena għal daqstant nixtieq ngħid u nkonċentra li l-riċerka u l izvilupu huma importanti. Għax dan huwa mod mezz ta' kif em, noħol u industrija ġdida u l-industrija tradizjonali trid tiġġeddet irrid ikonna suq uniku aħjar, per eżempju għal l-enerġija rinnovabbli. Hemm bżonn li nidħlu f'tiftejjimiet ta' kummerċ l ma' partit oħra tad-dinja, hemm bżonn ukoll il-koeżjoni għax ma nistawx aħna eh, naraw in-nies li nitilfuhom. Għalhekk dan huwa suġġett jahra imma nistaw jirnexxilna kemm fuq livell Ewropa u kif ukoll nazzjonali. Għal EPP is-sur Pablo Zalba Bidegan, grazzi ħafna. Kummissarju nominat, grazzi għal dak li spiegajt inna sissa għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel waħda fuq il-koordinament. Joħroġ ċar li waħda mill-kwistjonijiet għal tkabbir importanti hija il-fatt li m'hemmx biżejjed kreditu f'ħafna fix-xistati mendi U dan ovvjament wieħed jista' jindirizzaħ bil-Capital Market Union il-mandat tal-Kummissarju Hill u anki il-pjanittazzjoni individwali tal-Istati membri. U dan jaqa taħt Moskovisi. Għalek inti kif qed immaġina li um, se tikkoordina li ovvjament mhux jaqawx fil mandati tiegħek imma għandhom impatt fuq t-kabbir. U xinu għum il miżuri speċifiċi li għandek eh, f'moħħok biex inti ta' t-ismin tal qoddim il-kompetittività? Wieħed mill-modi hija li ikonna kompetittività aħjar. Grazzi ħafna. Iva, Sinjur, il-mistoqsija tiegħek hija kif se nikkoordina x-xogħol ma' kummissarji oħra biex dejjem nagħtu fin tal-qudiem kompetittività u l-tkabbir ekonomiku. Ħalli ngħidlek nibda talaq bil-biċċa tal-aħħar l għenet l-investiment fil-edukazzjoni u riċerka. Umbagħad għandna bżonn ambjent li jkun growth friendly, ġifiri per livell ta' taxxa li tkun jkun raġonevoli aħna mal-liberali, mal-grupp tal-ħoder, aħna nizzilna b-6% il-corporate tax, imma għollejna it-taxxa ta' dividends. Ġifiri, jekk inti toħroċ ġie l-kumpanija tħallas, jew inkella l-kumpanija tħallija b'dak il-flus it-taxxa tkun raġunata. il koesjoni soċjali u kol hija punt importanti għal kompetitività. Issa fuq ir-rwol ta' koordinament tiegħi jiena eh, ili diskuti ma' Pierre u anki ma' Jonathan biex naraw xandu ikun l-ewwel mument jekk aħna niġu konfermati mill-Parlament Ewropew x'se nagħmlu fil-bidunet bejnietna. U aħna flimkien identifikajna l-proġetti pereżempju eh, proġetti ta' infrastruttura jew xem bżon namlu fis-suq finanzjarja u kella flimkien ma' Pier namlu leverage tal-EIB Aħna diġa identifikajna il-miżuri li nixtiequ nagħmlu, aħna tlabna l-kummissjarji l-oħra biex jiltaqgħu magħna u inqasmu ix xogħol u responsabiltajiet. Qegħdin nagħmlu dan il-koordinament mill-bidunet l-isforzi tani huma maquda mhux minn pal qabel li xaħat jipprepara xi ħaġa u mbagħad tiġi preżentata fil-kulleġġ minn bidu nett. Għalhekk il-pakket tagħna mhuwiex komplut x ma kellix bizzejiet ċans biex nagħmlu dan. Imma qegħdin fil-bidu tajm. Grazzi, Eliza Ferreira għall-SND. Iva, sur Katajnen, iktar importanti minn mill-klim tiegħek huwa l-azzjoni inti magħruf għax bħala Prim Ministru tal-Finanzi u Prim Ministru, inti dejjem rit l-austerità, inti kellek dejjem imġiba moralistika li min, min ma jġibx u li rrit iħallas għadnu bittijaw. Anki minna ta' Spanja kien hemm ċertu kondizzjonijiet għas-self. Ah, inti imponnejt verament miżuri ħarxa ħafna dawk li kienu diġà għaddejjin minn żmien ikra. Inti U kol, anki l-iskop tal-ISM ma konċ ċert fl-ulju, fl-ikon għawnek, et li l-tkabbir u l-investiment wara l-austerita kienu joħorġu minn hemm ġifri rridu nkunu iktar persistenti. Illum qed tipproponi stimulu għall-investiment. Għaliex? U minn fejn ġejjin il-flus għal dan kollu? Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Signora Ferreira. Emżon, imbaxxu id-dejn biex naslu għat-kabbir. U id kabbir irridu li naslu għalih biex insolvu l-problema ta' dejn. Ek għal u kol Pierre Moscovici. Il-pajizi, il-ċittadini għamlu sagrifiċi kbar f'dawn l-aħħar snin u il-gvernijiet dejjem sabu riuħom f'pożizzjoni diffiċli meta kienu qegħdin jiddefendu l-kredibilità u meta kienu qegħdin jiġġieldu biex jerġgħu jirbħu il-fiduċja tan għax il-fiduċja hija kondizzjoni prealabli biex inti tkun tista' ikollok l-investimenti privati u toħloq ukoll postijiet tax-xogħol. Għalhekk issa naħseb li erġajna din il-fiduċa ksibnija. U issa nuża l-kliem nridu eh, eh, nattakkaw għal-futur. Nimmobilizzaw ċertu risorsi għall-investimenti ġodda biex għaċ-ċittadini noħol u postijiet ġodda tax-xogħol. Irridu li naraw li l europa tagħna sir iktar kompetittiva permezz ta' miżuri fuq livell Ewropew sabiex l-SMEs tana intuhom iktar opportunitajiet biex ikunu jistaw ibbijaw il-prodotti u servizzi tagħhom. Għalija din mhix xi ħaġa kwistjoni ċara bajda jew sowda fuq il-politika fiskali u tkabbir, għanna bżon it-tnejn jiena qed nipprova nsib il-kwistjonijiet li jaqduna mhux li eh, jġibu qasma bejnietna. Il-partiti politiċi kollha għandhom jaħdmu flimkien biex isibu l-aħjar soluzzjonijiet biex jagħtu spinta l qudiem l-investimenti eh, pubbliku u privat. Issa Marita ta' ul-skok. Anzi, Ulrike Trebessius mill-grupp ECR. Fidejk, sinjura. Sur Kajtinen, meta ħna naqraw l-prezentazzjoni tijak, l-diskors tijak, inti tgħid li verament impenjat biex naqqas il-qat fil-żona tal-Euro li jkun hemm iktar mobilità għal ħaddiema. Ejdinna ftit kif fil-ġejjieni nistaw em, naraw kif naministraw aħjar l-immigrazzjoni biex in-nies li kollhom edukazzjoni għolja u koll nistaw nimmaniġaw aħjar il-problema tal-brain drain, speċjalment mill-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Ewropa. Kif se tilħaq dan lan tal-mobilità għal dawn il-ħaddima li jridu jħossu ruħom integrati? fl-Unjoni Ewropea għanna u kol nuqqas ta' harmonizzazzjoni fir riżultati tal-iskejjel għaraw ftit il riforma ta' il-proċess ta' Bologna li l-normi nizlu. Per eżempju, sistemi tal-ċertifikati diplomas fil-Ġermanja mux qed eh, jinatu kasom għalek anki il-sistema ta' apprenticeship tal-Ġermanja tista' timmaġina li taħdem fl-Ewropa kollha, li tinfirex fl-Ewropa. Grazzi. Signora Trebesius. Jina għandi ħbib li mill huma mill-Ewropa ta' nofsenar li kellhom iħallu pajjiżhom għal żmien temporanju fi żmien meta huma ma kellhom xogħol f'pajjiżhom. Iva, u f'dan is-sens meta nitkellmu fuq il-moviment eh, tal-persuni u ikun u makazi li ġibu l diqa xin nis bil-fors ikollhom iħallu pajizom biex jiexu. Iġifiri, miex kwistjoni jew mod jew ieħor black or white hemm tan-nofs nafu wkoll li problemi jinħolqu fi problemi fejn ikun hemm iż-żgħażagħ eh, ta' ċertu livell ta' edukazzjoni li jkollhom iħallu pajjiżhom. Hemm bżonn għalhekk li naħdmu fuq livelli varji biex aħna naraw kif sensibu kaptu tal-qat fost iż-żgħażagħ. Għanna eh, l-iskema tal-garanzija taż-żaza hija waħda minn din l-odda. Ridu niżguraw li l-istati membri jużaw din eh, il-biċċa odda fuq livell eh, internazzjonali. Aħna l-ewwel darba ħloqnija fil-gvern meta kont jien fil-gvern u jiena gburi biha x'issa mbagħad eh, ħadnija fuq livell Ewropew jina verament il-kollegi tal-gvern li kienu introduċowa ninżalhom il-kappell. Inti semmejt ukoll iċ-ċans biex narmonizzaw il-kwalità tal-edukazzjoni iva xi ħaġa importanti ħafna għax hija kondizjoni prealabli, ovvjament biex inti ċertifikati tiegħek kunu aċċettati f'pajjiż ieħor. U hija biċċa għodda konkreta ħafna li nistgħu nużaw ukoll għal dawk li huma il-country specific recommendations. Grazzi ħafna. Signora Marian Harkin mill-Alde, fidejk, Signora, grazzi, e, kommissarju nominat e, mill-Awkmana il-quarterly review ta' situazzjoni tal-xol u soċjali tal-Europa qed naraw it-tnaqqis fil eh, it-dħul eh, tal-familji il-GDP forecast u koll nizel għal se jinżel għal 1.4% fil-dis-sena sena d-dihla. Imma il-domanda hija timxi il-talba hija waħda kem xej birda. L-IMF, l-World Economic Outlook, nsibu anki l-investiment pubbliku meta hemm għad għax l-istimulu ikun akbar eh, jekk jiġi mis-self imma u ma jiġix mit-taxxi. Dalodu inti semmejt fuq l-investiment li jista' jinħoloq mingħajr ma jkollna aktar dejn. Ġifieri kif nistgħu nagħmlu leverage ta' dan l-investiment pubbliku mingħajr ma noħolqu dejn ġdid. Inti jkoll semmejt l-investiment u tkabbir, imma din hija bħal bajda tiġiġa. Min se jiġi l-ewwel? Thank you, Mr. Eh, Mrs. Harkin. Um, you said it's a question of chicken and egg. Mela, fuq il-bajda u t-tġieġa, Sinjura Harkin. L-ewwel net trid tkun hemm stabilità. U għall-istabilità trid l-investiment. U jiena minn hawn qed nirrealizza li tkabbir għandu joħroġ. Il-flus pubbliku, il-flus mill-settur pubbliku u mill-investiment jistaw joriġinaw minn sorsi differenti. pajjiżi jistaw jinvestu iktar u bekki jgħatu spin tal-qoddim l-ekonomija tal-Europa. Għanna bżon xogħol azzjoni koordinata livell Ewropew sabiex l-investiment pubbliku ma iġibx ukoll ċertu deficit u ċertu dejn għax inkella nkunu qegħdin nipperikolaw l-irkupru ekonomiku. Jiena ma rridx nieħu riskju li l-irkupru ekonomiku tagħna impoġġu friskju imħabba id-dejn pubbliku. Eħe, kif qalet Kristallina fuq il-leverage tal-budget tal-Unjoni Ewropea, jekk ma nużawx il-multipliers, jekk dan il-budget ma nużawx aħjar, nafu se jkunu riżultati. Imma jekk nippruvaw nużaw mod aħjar, riżultati se jkunu iktar pozittivi. Fuq dan għandna bżonn l-għajnuna tal-Parlament Ewropew. U jiena nitlobkom li tkunu stretti mal istati membri għax għandna bżonn l-Istati membri wkoll għax flimkien Eh, ġifri l-Parlament Ewropew l-Kommissjoni nkunu nistgħu aħjar eh, nikkonvinċu nipperswadu l-istati membri aħjar dwar l-infi iktar li tal-budget. Fl-aħħar il il-kapacità ta' self tal-EIB li għandatola u strumenti oħra li l-EIF jew inkella il-pakketti ta' promozzjoni fuq livell nazzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi, issa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 Sur Barroso minn flok għat imexxi l-Portugal mar imexxi l-Europa. U bqajna eh, blimma ħna, imma xtaqt ngħidlek x'inhu mal-fatti. dawk il-pajjiżi li kellhom l-ola livelli eh, tal-infiq pubbliku u dawk li għandhom l-indiċi u kol li tal-well eh, distribution bħal Finlandja għanda livell li ta' infiq publiku fl-Europa. Għalek, inti tkomplitejt li sen komplu um, nid-distruġu il-welfare state jew wasal iż-żmien biex immorru għal linji ta' politika oħra li jagħtu spinta l-qudiem is-salarji forsi ma wasalx iż flok naqsu it-taxxa tibdow tintaxxaw it-transazzjonijiet li jkunu fil-borża. Grazzi. thank, thank you very much. Your question was about um, should we have more stepile um, income? Um, fuq il-distribuzzjoni ta' ta' tħul kif għanna naġixxu. Hemm bżonn nżidu l-salarju nkella eh, imorru biex naqsu t-taxxi. Aħna pajjiżi għandna wieħed mill-modelli tal-welfare state liktar li jaħdem fl-Ewropa. Fis-soċjetà tagħna l-ugwaljanza bejn in-nies hija eh, tkostitwixxi l-valur il-qofol ta' kollox. Memħat li se jopponi il-soċjetà dik tal-welfare u l-modell soċjali tagħna. Ma jfissirx li kulħadd eh, eh, qed jgħix din eh, u jemmen f'din f'din f'dan is-sitwazzjoni, imma fil kif naħsibha jien hija l kompetittiv fuq livell dinji li rridu naslox meta għandek 500 miljun ta' nis jgħixu u fejn għandek is-settur privat li għandu rwol ta' iktar minn 50% fl-ekonomija, ovvjament, il-pajjiż ma ma setax ikollu l-aħjar model tal-edukazzjoni jew model soċjali kieku dak il-pajjiż ma kienx ukoll fuq wieħed mill-iktar kompetittivi fid-dinja. Għandna bżonn li l-flejjes jiġu minn barra, jiġu ippumpjati minn barra il il-model soċjali tal-Ewropa jrid ikun imsejjes fuq edukazzjoni għolja, fuq l-investimenti, fuq il-postijiet tax-xogħol għolja, fuq l-investimentu l-iżvilupp u anki suq intern flessibli li jagħti l-opportunitajiet għall-industrija tradizzjonali imma anki l-startups. Jean Lambert mill-grupp tal eh, hodor Grazzi. Jiena sodisfatta ħafna meta smajt l-introduzzjoni tiegħek referenza għal klima u għal rinnovabbli għax aħna nemnu li il-portfolio tiegħek għandu xi eh, lakuni f'dan f'din il-perspettiva u il-kriżi ekonomika ma nistgħux inħalluha niddiċildula b'mod separata separata hawnhekk. it tranzizzjoni għall-ekonomija l-ħadra hija importanti hija importanti biex jiġu sviluppati il-ħiliet, biex jinħolqu l-postijiet tax-xogħol u anke biex ikun hemm iktar fiduċja l-investiment. Għalhekk x'inhu ma l-argumenti x'se jkun ix-xogħol tiegħek biex tippromovi din is-transazzjoni ħadra fil-Kommissjoni, fil-Kunsill u anke mal-imsiebħa soċjali sabiex verament naraw progress u mhux biss nisimgħu il-kliem fir jew naraw kliem firħa miktuba fuq il-karta. Grazzi. Thank you very much. Ħafna, Signora Lambert. Ah, hemm ħafna x'namlu. Kulħadd għandu l-ossessjoni tiegħu u waħda minn li għandijin hija dwar il- il-fuels li jiġu u kol riċiklati, rinnovabli, anki mis-settur li ma tuxaqsam mal-likel. Jina nishtiq nistqaru nejt minix daqsek ottimist meta nara kif il-proposti dwar taxxi ħodor eh, il-proposti tal-Kommissjoni kif intlaqaw. Għax l-istati membri ma tantx laqawhom tajjeb kif nafu, ma jridux immorru għal inċentivi ġodda fuq teknoloġiji l-iktar indaf u dawk ħodor Imma flimkien ma' Pierre u anki ma' kummissarji oħra se naħdmu id fit għax jiena għalija ħloqt taxxa bazzata fuq l-emissjonijiet u din ħadmet ġifiri l-emissjonijiet naqsu meta ħriġna bit-taxxa fuq għal dan is-settur, anki fis-settur ġifieri tal-karozzi. Meta inti tmiss il-but l-affarijiet jaħdmu, riforma possibbli u taħdem. U din hija wkoll fuq l-aġenda tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi. Patrick O'Flynn mill-EFDD. Grazzi. Sur Katajnen il-komissarju nominat Hill ma tantx kellu aptit jitkellem fuq il- il-belt um, ta' Londra u inti pres li jgħat fuq kif taħsiba li kollok il-ċentru finanzjarju fl-Europa jew inkella trit li s-servizzi finanzjarji per eżempju pal eh, ċentri pal ehm, Frankfurt li jridu ehm, irraznu li ma tkomplix tikber Londra para ċentru finanzjarju. Grazzi. Thank you. Grazzi. Għalija, l-iktar ħaġa importanti hija li irnexxielna niddiversifikaw il-suq kapitali tagħna sabiex il-flus imorru fejn hemm l-iktar bżonnhom. Jiena kuntent li Londra tkompli tikber, li Frankfurt tkompli tikber bħala belt bħala ċentru ta' suq finanzjarji, ma dak liktar iktar li għandna bżonn u hija di l-kwistjoni tal-Unjoni tal-Capital Markets. L-idea hija li il-kapital għandu jimxi minn post għall-ieħor minn pajjiż għall-ieħor b'mod ħeles, mod liberu. Sabiex l-istrumenti ta' finanzjament ikunu iktar b'saħħithom, speċjalment għall-SMEs. Il-xogħol tal-bidu jek tibda eh, malaj il-Kommissjoni u jekk jiena u kemm Sir Hill jiġu konfermati, irridu naraw kif niżviluppaw dawn in-normi għal sigurta akbar ta' livell oli sabiex dawn il- modi dawn il-vetturi, jekk nistaw nejdu l-omek, nużawom biex natu iktar opportunitajiet għal finanzjament tal smis anki l-informazzjoni dwar il-kreditu cross-border għal-SMEs motiħor kif nistaw għom. u anki biex naffiċilitaw l izvilup tal-suq Ewropew bħala ukoll post fej jista' jimraħ is-suq privat. Ġifri għalija mhix biss sempliċiment ħaġa ta' ġeografija jew ta' isem imma riforma konkreta, tibdil konkret biex il-finanzjament nużaw biex noħolqu posit ta' xogħol. Grazzi. Nikolas Bej għal mhux affiljati. Uh, kummissarju, qed naraw li l-Unjoni hija f'sitwazzjoni integrista mit-trettat ta' Amsterdam l-artiklu 44 eh, ta' Ruma 42.2 eh, qed er, naraw kif inbidel imson li nerġaw nemendaw biex verament nibnu l-Europa. Jiena ma taħsibx li waħda mill-prioritet jek hija li timmodernizza il-suq tax-xogħol. Ġifieri se jkun hemm iktar austerità għal eh, fil-kontinent tagħna għalhekk il-mistoqsija hija di. Anki jekk aħna dejjem nersqu lejn l-Amerika, ara ma għaliex ma, ma namlu xi qatt um, uh, kif kien għamel il-President Roosevelt ta' dan il-patt um, tal-Amerika biex um, nikkonu nistgħu nikkompetu anki ma' Ċina, pajjiżi pa' Ċina. Iridu nipproteġu il-posit tax-xogħol u l-industrija tagħna li eh, din jiġu qed naraw kif qed jiġu minati. Grazzi ħafna sur Kajtinen. Iva, grazzi. Jiena naqbel miegħek li ma nistawx nikompetu ma' ċiniżi meta nitkellmu fuq is-salarji. ħafna iktar pajjiżi fejn is-salarji u anke l-protezzjoni soċjali laqqas biss tibda mal-Ewropa ma, nistawx nistgħux nikkompetu magħhom. U m'għandniex inħossu l-bżonn il-kommeti nikkompetu kontrihom. Ġifieri li imbaxxu is-salarji jew nkella mbaxxu n-normi soċjali, il-mudell Ewropew, soċjali Ewropew eh, huwa l-qofol ta' kollox il-bażi għal dinja ta' fejn l-opportunità huma indaqs, il-bażi għal nies verament kwalifikati għax itina l-valur miżjut il-bażi tal-edukazzjoni u riċerka dan kollu jġib valur miżjut l-Europa hija mimlija eh, pajjiżi li huma sofistikati, tan sofistikati li l-flus ma nistawx niġġenerawhom bil-produzzjoni bil-kwantità jew nikkompetu bi-salarji baxxi. Għalhekk l-ekonomija bażata fuq il-mudell soċjali dejjem trid tkompli timraħ fuq il-valur miżjud Dan u koll iġibu kol sens ta' sigurta' nis, anki fil-dinja ta' xol. Dan kollu jrid ikun fuq l-aħjar level. Jiena naħseb li għanna aktar xnitilfu kiku ma jkonniex ftejm eh, ġust fuq il-kummerċjali mal-Amerika u kontrarju nistaw ukoll nikwadanjaw anki postijiet ta' xogħol, xogħol ta' livell qoli, jekk ikonna ftejjim kummerċjali ġust ma' l-Istati Uniti tal-Amerika. Issa David Kaza mill-EPP fidejk sur Kaza. Signora President, sur Kommissarju nominat, fil-passat intużat politika ta' austerità biex nilqaw għal-krizi li kellna fl-Europa. Illum żvilupp importanti ħafna li qed titkellem dwaru hija illi ħajkonna politika ġdida ta' investiment U allura qed nittama li din il-politika ta' għat il-gruppi politiċi kollha f'dan il-Parlament u qed nistenna li dan isir immedjatament. Tkellimt dwar investiment ta' 300 biljun euro. Issa, jekk dan il-budget jiġi aċċettat, naturalment il-Kummissjoni trid tajdinna x'ħajkunu il-prioritajiet ta' kif ħajintefqu dawn il-fondi. Li nixtieq nisma' minn għandek huma x'inhuma dawk il-prioritajiet illi se joħolqu tkabbir ekonomiku u kif se, kif se noħolqu iktar impjiegi fl-Ewropa li tant għandna bżonnhom bħalissa. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Kaza. ħafna sur Kaza il-prioritajiet x'se jkunu rridu niffokaw l-ewwel natu spinta l-qoddim kemm id-demand kif ukoll is-supply. Għax irridu ninkoraġixxu settur privat biex investi. It-tieni irridu nużaw riżorsi pubbliċi bl-iktar mod effettiv u rridu nkunu lesti ukoll naraw x'possibiltajiet jiena perswas li se nsibu riżorsi pubbliċi ġodda għall-investimenti pubbliċi dawn huma importanti ħafna biex jagħtu dik eh, l-impetu l-ekonomija. Nużaw il-budgets iktar tajjeb, nużaw istrumenti pubbliċi eh, tal-finanzi ħafna ħjar minn qatt qabel, nużaw u ninkoraġixxu wkoll l-istati membri speċjalment dawk li għandhom eh, dan kif qegħdin jimmaniġjaw il-kont kurrenti biex ma jibżawx jinvestu Imma hemm prioritajiet naħa tal-supply il-direttiva tas servizzi kif di se tiġi infurzata hija xi ħaġa importantissima u jekk wieħed jara ftit il-mappa ta' non-cost Europe dan id-dokument jurina minn fej nistaw jistaw joħorġu il-posti ta' xogħol il-ġdid. Mela, 260 biljun, 235 biljut il-60 biljun għat Transatlantic Trade Agreement, il-finanzjari 60 biljun. Araw ftit. Din, dan huwa dokument fejn nistgħu nsibu l-opportunitajiet iċ-ċansijiet, ġi fil-kommissjoni tittaħdem mod iktar maqut, iktar koordinat sabiex toħroġ bil-proposti leġislativi. Iġifiri, il-opportunitajiet jeżistu, hemm edin, u ħafna, u jien minix pessimist. Hemm bżonn li niġbru l-idejat tajbin kollha u naħdmu fuq dak li jaqadna u mhux dak li jaqsamna. Grazzi. Grazzi sa fisem l sur Udo Bullman, Nikewżbach. Kummissarju nominat? Hemm nuqqas kbir ta' investiment fl-Ewropa, 200 biljun euro fis-sena. Sur Juncker u anki inti għedtu li ħajoħroġ program ta' investiment ta' 300 biljun euro fis snin li ġejjin. Issa jidher li hemm min qed jgħid ħaġa u min qed jgħid oħra dwar kif waslu hemm min jgħid li dan bżar fl-għajnejn ma ser jaħdem xejn kollox fil-vojt u għattajdu dan biss biex twedu l-affarijiet u biex tiġu konfermati. Unbat meta tiġu għazzi u no nerġaw l-ura l-pattat kabbir ta' Sur Barroso. Bat hemm il-banda l-oħra, emmin jemmen dak li għattajdu ma tidu t-tlu fil-dettal. Issa nishtiq irresaqlek din il-mistoqsija. Probabilment sad l ħarta ta' din is-sena ħataslu dim il-kumitati, twaslu l-pakket tagħkom u mbagħad jekk timmexxu il-pakkett skont il-prioritajiet ta' dan il-Parlament, ser tiksbu l-appoġġ, jekk tiksbu dan l-appoġġ. Lest l-estit taħsbu dwar il-prioritajiet tal-Parlament Ewropew, tkellimtu dwar il-budget, tkellimtu dwar l-assistenza, l-RFO, imma lesti timpenjaw ruħkom qabel ma jkun hemm valutazzjoni ħad timpenjaw ruħkom magħna. Grazzi. Thank you. Mr. Bullman, you, your question was um, whether... Sur Bullman, inti qed tistaqsini jekk hux entużjastiku għal ħolqien tal impigi isu qed inkun entużjast biss minħabba li nista' nsir kummissarju. Jiena nixtieq tkun taf li li fil-politika l-bosta snin issa u r-raġuni għala qiegħed fil-politika huwa xirrid inbiddel id-dinja li naħdem għall-Europa aħjar f'bosta pożizzjonijiet u karigi differenti u anki jekk il-partit tiegħi kellu rwol mexxej fil-stħarriġ li kien hemm jien ritt li ma nibqax Prim Ministru biex insir Viċi President biex noħloq Ewropa aħjar. Dik l-intenzjoni tiegħi u uh, lest jekk il-Parlament ovvjament jaċċetta li naħdem direttament mal- dawn il-punti li huma l-investiment, il-kompetittività u l-ħolqien tal impjiegi Jekk niġi konfermat nixtieq norganizza x-xogħol tat-tim tal-kummissarji li jiena ħankun qed immexxi biex bekk nkunu nistaw ikonna feedback minnaħa tal-Parlament Ewropew, niġbru l-idea tagħkom, x'taħsbu eżattament li huma l-iktar pakket ta' investimenti eh, effettivi kif għandhom jissawru u nimxu hekk dil kummissjoni L-affarijiet għadhom mhumiex iswed fuq abjad għalissa eżatti, imma skont id-deċiżjonijiet tagħkom jien irrid norganizza xogħol biex nimxu f'din id-direzzjoni. Ma' bosta kommissarji biex bekk kemm il-kummissarji sħabi kif ukoll jiena nkunu nistgħu niġu hawnhekk quddiem il-Parlament Ewropew u niddiskutu flimkien x'femijiet għandna. Intom għandkom il-punt di vista ġeografiku differenti. Din importanti li għalhekk li niġbdu ħabel wieħed ninġabru flimkien u noħorġu bidejat ċari. Mistaqsija oħra, nixtieq inkun naf fuq il-vot, fuq l-impenn tagħkom jekk hemm flus verament tal-budget irid inkun naf mingħand il-kummissarju nominat. Lest impenja ruħek jew klim biss. If I understood right, the question related Jekk qed nifmek sew il-mistoqsija hija marbuta mal-budget. Ma nafx jekk fimtekx sow. imma nixtieq naħdem ma' Kristalina Georgieva Sabiex bekk nkunu nistaw nużaw is-sħubija tagħna komuni b'mod aktar effettivi, effettiv biex nkunu nistaw waslu riżorsi pubbliċi u mmexxuhom lejn l-investiment. Fl-istess ħin, fil-waqt li nkunu qed innatu nif ġdid u flejjes ġodda lil investimenti L-istess ħin irridu nużaw il-flejjes ta' minħalla 16 b'mod aktar effettiv biex bekk niksbu kemm jista' jkun impigi. Grazzi fisem li sijar naddi il-mikrofonu l-sur Henkel. Sur Katajnten, il-titlu tal-impik tiegħek għandu l-kelma kompetittività. Ħafna snin ilu kien hemm kummissarju fi Brussell, Leon Britain, li dejjem kien jistaqsi ħaġa l-Europa kif ser sir kompetittiva u kien wieġeb billi jgħid billi kunem hemm il-kompetizzjoni. Ġala darba l-Europa edha fi krizi, il-Kommissjoni qed tixet il-kontra tal-kompetizzjoni qed timxi favur l-armonizzazzjoni. Kummissarju Andor qed jafas biex ikun hemm sistema komuni għal qatt għall-assikurazzjoni tal-qatt flok kompetizzjoni tat-taxxa, il-Kummissjoni issa trid armonizzazzjoni tat-taxxa Il-President Juncker irid Eurobonds u l-Unjoni Bankarja Ewropea miexejn għajr soċjalizzazzjoni tal-riski bankarji soċjali. Dan forsi jistabilizza l-euro għal xi ftit imma nixtieq nistaqsik mistoqsija sempliċi waħda. Din l-armonizzazzjoni x'taħseb ser tagħmel għall kompetittività tal-Ewropa meta mqabbel maqbija tad-dinja? Mr. Henkel, thank you very much. Uh, your question was about the harmonization and whether it... Inti staqsejtni fuq l-armonizzazzjoni jekk tgħin xew le. Jekk toħloqx strutturi ar artifiċjali li ma jtejbu xejn il-kompetittività. L-armonizzazzjoni għalija tfisser illi jkun hemm l-istess regoli u l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd Għandaqstant, rridu nibnu kondizjoniet indaqsa l-kolħat. Iżda l-armonizzazzjoni fl-istess ħin ma tfissirx li tpoġġi l-kolħat fl-istess keffa. Lanqas. Pala entitajiet li nieħdu deċiżjonijiet fuq il-livell Ewropew irridu naħsbu bil-aqal fejn huma loqsma fejn għandna bżonn iktar armonizzazzjoni u fejn huma loqsma fejn m'għandniex bżonn iktar armonizzazzjoni. Din hija kwistjoni wkoll tas sussidjarjetà U għalek naħseb li hemm ħafna kwistjonijiet li fihom għandna bżonn iktar politika organizzata, per eżempju is-suq uniku, jew il-kontenut diġitali, jew is-suq uniku għall-enerġija, jew inkella l-implementazzjoni stretta fil-direttiva ta' servizzi. Dawn huma l-miżuri fejn tant għandna bżonn iktar armonizzazzjoni. Ma fl-istess ħin hemm ħafna kwistjonijiet li fihom aħjar li opera livell lokali u livell tal-istat membru għax ikun iktar effettiv u li ma jkollux effetti sekondari taħsara l-Unjoni Ewropea kollha kemm bihom. Grazzi Dominik Rike għall-Alde jogħġbok. nafu li kienem 8 biljun euro stmati pala telf mill-naħa tal-Unjoni Ewropea. Issa għanna deficit strutturat u għanna CEF, il-Facilità Connecting Europe, li ma kienieġ bizzejet finanzjata, hemm anke kapital privat, imma ma kienx hemm biżejjed inċentivi provduti biex dawn il-flejjes jidħlu fl-infrastruttura. U għalhekk nistaqsi dawn it-300 biljun li semma Sur Juncker. Minn fej ser jiġu? L-ewwel nett. Inti favur li konna suq tal-bonds Ewropew li kun devot biss għall-investiment ibbażat fuq lassi, jiġifieri konna fond ibbażat fuq livell komunitarju. It-tieni, tuża l-odot regolatorji biex tħeġġeġ flussi ta' kapital privat fil-proġetti pubbliċi? Grazzi. Mr. Ricke, thank you very much. Uh, this is one of the, your question <coughs> concerning how to find... Il-mistoqsija tijak semmit kif għan finanzjaw il-proġetti l-gbar tal-infrastruttura, specialment fit trasport u minn fejn għandhom jiġu il-flejjes. Din hija parti mill-portafol tiegħi fil-futur jekk nibda naħdem bħala viċi president għal tkabbir l-impjiegi u l-investiment. Huwa qasam speċifiku trasport li ġenna nsibu mezzi kif ħanwaslu opportunitajiet finanzjarji innovattivi u ġodda. Il-prinċipju f'moħħi huwa dan. L-investiment pubbliku rrit wassal kemm jista' jkun fondi privati wkoll għandna 300 biljun euro li mhix biss likwidità. Parti minn din is-somma hija likwidità iva flus kontanti iżda b'miżuri oħrajn bħal dawk regolatorji nkunu nistgħu nixprunaw il-likwidità u waslu 300 biljun investiment reali. U għalhekk il-faċilità Connecting Europe, parti oħra mill-mistoqsija tiegħek, Għanna opportunitajiet hemmhekk imma anke project bonds. Dawn jistgħu jintużaw mod iktar effettiv meta mqabbel mal-passat. Għanna esperjenza tajba mill-project bonds anki jekk kull ma kien hemm sissa kienu proġetti pilota, imma jena ċert li l-project bonds jistgħu jaqdu rwol akbar speċjalment fil-proġetti l-kbar tal-infrastruttura. Anki l-Unjoni tas-suq kapitali u solvenza tnejn jistaw jgħinu li l-investituri jinvestu fil-ekonomija reali mod aħjar mill-li kena qabel. Din hija waħda mill-kwistjonijiet li jrid naħdem flimkien ma' Surhil fuqa. Grazzi. Fissam il-gwe l-imbojlan. Grazzi. President, ir-rata ta' qatt tal-Irlanda hija problema persistenti u kwarta miljun ta' ċittadini tagħna emigraw Jekk dan hu numru ta' nies li jaqgħu taħt il-miżuri ta' attivazzjoni tal-qatt kieku rata tal-qatt tagħna tkun ta' 23%. Dan l-aħħar snin l-investiment dawn l-aħħar tliet snin l-investiment waqa u għandna tnaqqis tal-budget b'66 miljun euro. Għalhekk Eh, dawn il-bonds mis jiġu tollerati għaliex dawn il-kredituri u l-Bank Ċentrali Ewropew li kellhom politika l-użorja monetarja li waslet għal kriżi. Fis-summit ta' Ġunju tal-2012 il-komunike finali kien jgħid espliċitament li żona euro kellha dmir speċjali għall-Irlanda u l-mekkaniżmu ta' salvataġġ tal-Unjoni Ewropea għandu jieħu responsabilità għall rikapitalizzazzjoni retrospettiva. Naf kummissarju nominat li dak iż-żmien inti kontat li kwalinkwa patt ta' dejn li jkun eh, ntet minn l-passat tkun ħażin għall-Irlanda. Għadek ta' dil-fema jek le, l-Irlanda kif taħseb li tista' tinvesti fil-ħolqin tal-impjiegi meta ċittadini għadhom iħallsu qares biex isalvajna l-euro? Thank you. Ms. Bolin, Grazzi, Signora Boylan, inti staqsejtni dwar kif nistaw ninvestu fl impiegi u tkabbir żid fl-Irlanda għaliex l-Irlanda għadha tmexxi l-miżuri ta' konsolidazzjoni u l-poplu Irlandiż jinsab f'ċirkostanzi mwera ħafna. Jiena nifmek, nifhem is-sitwazzjoni ta' ħafna Irlandiżi u jkolli ngħid illi il-poplu Irlandiż huwa verament ġens Albini ħa ir-responsabilità fuq spalleħ għall-isfidi li għandu l-pajjiż. Iżda l-Irlanda huwa wieħed minn dawk il-pajjiżi li jena nistenna li jasallu ħafna investiment privat għaliex għanna il-kompetitività tal-pajis, għanna reputazzjoni, għandu reputazzjoni li jħossib il negozji tiegħu stess anke jekk ikun f'sitwazzjoni diffiċli. Ta' bil-ħaq din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn għandna bżonn sforz konġunt Ewropew. Irridu nagħtu daqqatit lill istati membri biex jiżguraw li jkun hemm adozzjoni aħjar tal-fondi strutturali rridu strumenti finanzjarji ġodda biex bekk niffinanzjaw il-proġetti l-kbar tal-infrastruttura u rridu noqogħdu b'sebajnejn għar-riċerka u l-iżvilupp. Għal daqstant, l-istati membri kollha bej wieħed u ieħor qegħdin fl-istess sitwazzjoni fejn irridu naħsbu mill-ġdid kif ħammexxu l-affarijiet anke l-iktar pajjiżi b'saħħithom ma jistgħux jgħidu li żgur ħajqgħu b'saħħithom fi żmien għaxar snin oħra pereżempju għaliex il-pajjiżi kollha rridu jagħmlu riformi biex bekk joħolqu tkabbir ġdid u impjiegi ġodda u negozji ġodda. Uh, Grazzi, nad l-mikrofonu l-sur Ernest Urtasun fisem il-ħodor. Jek jozbok. Sur Katajnen, inti kont wieħed mill-dawk id-difensuri ewlenin ta' politika follu ta', ta austerità kosta kollox. Fl-2010 kont kontra lajnuna li tenata l greċja minkejja li konna f'sitwazzjoni terribli. F'Lulju mbagħad flaqa li kellna dak iż-żmien tkellimt dwar il-programm ta' Trojka bħala manna missem għal dawk il-pajjiżi li qed jiffaċċaw problemi. Il-pjan ta' investiment li issa qed tressaq ma fih xejn bħala fatti konkreti memużin miegħu hawnhekk qed nitkellmu dwar fondi pubbliċi u nafu li l-fondi pubbliċi bħalissa diġà Edin parti mill-budget, edin parti mill-budget Ewropew jew nazzjonali. Kollox qed jitressa bħala xi pjan eċċellenti minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea ma manna l-ebda spjegazzjoni fuq l-avvenimenti konkreti. Ma kennex interpretazzjoni mill-Ingliż għal dan. Tajjeb għalik? Iviva, President, il-mistoqsija tijak kienet li jina kont kontra l-pakket ta' investiment u l-pakket ta' protokoll u ta' għajnuna u minn fej għandhom jaslu flejjes l-investimenti. Jien nixtieq niċċara li jiena kont favur dawn il-pakketti. A differenza ta' ċertu esponenti f'pajjiżi, jiena kont Ministru tal-Finanzi u kont qed nipprova nikkonvinċi lil poplu Finlandiż qabel elezzjonijiet biex jiċċettaw il-protokoll eżistenti tal-pakkett eżistenti. Dak iż-żmien ma kien xejn popolari dan. Pala Prim-Ministru u pala Ministru tal-Finanzi kont aċċertajt li pajjiżi dejjem jieħu sem f'dawn it-taħdidiet minħabba raġunijiet ekonomiċi imma anki minħabba il-punt di vista ta' solidarjetà. Ma, ma kienx kollox faċli tafx. Daw kollha li tilfu l-impik f'pajjiżi minħabba l-kriżi finħawi oħra fl-Europa bdew jistaqsu ġustament għalfej għandna nselfu l-flus il dawk il-pajjiżi li ħolqu il kriżi anki jekk jien intlift l-impik tiegħi pereżempju minħabba l-kriżi. Kellhom raġun u nittama li bħala politiċi Ewropej nippruvaw nkunu ta' intermedjarji man-nies. Nifem li n-nies huma diżappantati ħafna fil-Greċja, fl-Ispanja, fil-Portugal, fl-Irlanda, fil greċja fl ispanja fil portugal fl irlanda u jistaqsu għalfejn dan kollu kellu jiġri. U għalek jien nishtiq noħloq iktar għaqda mill-li firda, rridu nifmu l-opinjonijiet varji ta' nis madwar l-Europa. L-ewwel flejjes pubbliċi għandhom jiġu mill-istati membri, speċjalment dawk li palissa qed ikollhom surplus tal-kontijiet kurrenti, leverage imbatt tal-EIB, l-istrumenti finanzjarji l-oħra u użu aħjar tal-budget Ewropew u għanna bżonn ukoll sforz koordinat Ewropew biex nimxu l-qoddim. Nixtieq nisħaq li nixtieq nħares l qoddim Irridu nibatu messaġġi ta' kuraġġ liċ ċittadini tagħna li l-koll qegħdin fl-istess dajsa. Ma nix noqogħdu niftakru fuq ġara fil-passat ejja nifukaw aktar l-attenzjoni tagħna fuq il-futur. Grazzi. Sur Marco Valli, fisem li FDD. Jek jozbu. Iva, ija tawn, lejn wara, tas-sala. Grazzi President, l-odwa tajba. Inti semmejt l-investiment pubbliku u privat fil-pjan ta' 300 biljon, tkellim dwar finanzi, imma strumenti finanzjarju ma' delikati ħafna u dan tħassibna ħafna. Il-finanzi huma 100 miljon biljun, imma l-ekonomija reali hija ta' 15 darb iktar U għalhekk din hija problema li għandna waslu regolamentazzjoni u inti isek daħala fuq spallejn kulħadd din il-problema. Din l-ekonomija reali, s-soċjetà, mux diġa għet ikolla wis effetti mill-finanzi, mux għet ikolla wis effetti fuq il-politika, jena nibżal li dawn il-reformi jispiċċaw bonuses u dividends għal kumpanija privati u faqar strutturali għal ċittadini Ewropej. Qabel ma neftħu l-bibin bera għal investituri privati permezz tal-finanzi u dawn l-istrumenti, ma taħsibx li aħjar nisseparaw l-attività reali ma dik finanzjarja, tista' tieni tweġiba jekk joġbok. Grazzi. Katajnan? Naddi l-mikrofonu lill-Kummissarju nominat Katajnan. Nik joġbok. Grazzi ħafna. Il-mistaqsija tiegħek kien dwar kif nistaw nħol u kondizjoniet aħjar għal l-investituri żgħar. Iċ-ċittadini li qed jużaw il-flejes tagħhom kuljum biex jixtru l-isma ta' kumpaniji u kif nistaw noħolqu suq finanzjarju iktar ġust billi namlu regolamentazzjoni tal-kumpaniji bankari, l-azzjonijiet bankari, eccetera. Jien nixtieq Nirringrazzja l sur Barnier ħafna għal dak li għamel f'dan il-qasam. Għal daqstant, issa rridu niżguraw l-istati membri u l-industrija bankarja nifisa tassow isegu s-sent ġdid ta' regoli li nħalqu dawn l-aħħar tliet snin. Barra minn hekk, rridu l-implementazzjoni tal-Unjoni Bankarja, nafu li din hija kruċjali ħafna għaliex twassal biex ikonna iktar stabilta fis-swieq. Neħtieġu wkoll noqogħdu attenti għal titolizzazzjoni ta' kwalità għolja biex bekk il-kumpaniji żgħar ta' daqs medji jkunlhom opportunitajiet ġodda għal finanzi. Hemm ħafna flejjes privati fl-Ewropa mal xi raġuni oħra il-flejjes ma jaslux fejn huwa tant meħtieġ. U għalhekk sabiex insaħħu il-benestri u il-ġit fl-Europa għanna bżon l-impiegi. U kif qal Jean-Claude Juncker għanna niftakru li s-settur primarju privat li joħloq l-impiegi, mux il-vernijiet jew l-istituzzjonijiet Ewropej. U għalek rridu nużaw l-odot kollha ta' politika li għanna biex noħolqu suq uniku aħjar għall-SMEs għal l-industrija tradizjonali biex bekk ikonna mpigi ġodda. François Grostet, fisem il-Pepe Kjosbu. Buku. Ħafna, Sur Katajnan, Jina nishtiq nerġa' nitkellem fuq l-istrateġija l-ġodda tal-Kummissjoni Ewropea tal-2015 għad kabbir kif tista' tigarantixxi li l-miżuri konkreti li nsibu f'din l-istrateġija ma jibqgħux biss fuq il-karta kliem firħa, imma mill-klim naddu għal-fatti. Għax minn barra dawn il-proġetti gbar, hemm il-jekk wieħed iżom ma' leġiżlazzjoni li għandna palissa, hemm ċansijiet gbar li naddu għal tkabbir ekonomiku. Għalhekk inti se tagħmel evalwazzjoni tal-effett u ta' kif tintuża jew ma tintużax il-liġi li għandna issa s-suq waħdini, tagħmel evalwazzjoni tiegħu fuq din it-300 biljun għadba ħafna xisir, kif se jintużaw dawn il-flejjes fl-enerġija, kif se tara kif l-istati membri u anki l-bikunsilli lokali li ħafna drabi għandhom bżonn il-flus. Kif dawn inti se t-sigura li se jkunu lesti jużaw dawn il-flejjes? Grazzi. Merci beaucoup, madame. The growth strategy need more tools than just three. Grazzi, l-istrateġija ta' tkabbir teħtieġ aktar għodut, mhux biżejjed il-pakett ta' 300 biljun. Meta aħna niddefendu rridu niddefendu l-mudell soċjali tal-Ewropa, meta aħna nkunu rridu insaħħu l-ekonomija tas suq soċjali, il-mudell ta' tkabbir tagħna għandu jkun imsejjes fuq valuri sostenibbli. U hemmhekk impjiegi ta' kwalità għolja huma ewlenin irridu intejbu din il-parti flimkien ma' Marian Tyson. Ma nistawx naċċettaw id-dumping soċjali. Irridu ninvestu fi riċerka u fl-iżvilupp illi jdu namlu ir-riformi fuq livell nazzjonali biex intejbu l-kompetittività. Imbagħad, inti kellek raġun meta qed li rridu nimplementaw il-leġiżlazzjoni u strumenti oħra li diġa ġew adottati. Id-direttiva servizzi. Nista' nagħtilkom bħala eżempju. Kieku kenna direttiva servizzi li taħdem kif suppost, implementata kif suppost kieku hemm aktar impjiegi fl-Ewropa. Issa, għanna fażi ġdida fl-ekonomija Ewropea, iġifiri. Illi rridu nibdlu il-fokus tagħna. l-investiment għandu jkun il-mira tagħna u rridu noħolqu ħaġa ġdida. Il-fiduċja ġiet lura u din irridu nissalvagwardjawha. Imma rridu ninvestu, rridu nużaw il-flejjes tas-settur privat, irridu noħolqu suq interna aħjar. Anke f'dik li dak li huwa settur tal-enerġija u diġitali rridu nimplementaw miżuri oħra li diġa' ġew deċiżi mbagħad ir-riżorsi ta' settur pubbliku għandhom jiġu użati b'mod aktar effettiv. Naddi l-kelma l-Pervanġ Beres fisem l-SND. Grazzi. Sur Katajnen, jiena naħseb li l-Europa mux se tkun xi Franza kbira, imma inti jisekettejt <laughs> li għandha tkun xi Finlandja kbira u qed tinsa li anki Sur Barroso kien qal li l-mudell soċjali tal-Ewropa kien mezz għal kompetitività għall-Unjoni. Għalhekk meta inti qed tedinna li issa l-fiduċja reġgħet lura ma mhux qed nifhem tgħid: Meta iktar minn 57% tal-Ewropej laqqas biss ivvutaw fl-aħħar elezzjonijiet jiena għalija ma forsi mhux qed niftehmu fuq da, eh, ma naħsibx li fiduċja reġgħet lura fost in-nies. Imma meta inti fidejk għandek il- dan il-bicċaw ta' 300 biljun. Inti, mux għattedinna, kif se tiffinanzja l-investiment minn dar ma jkollik ġdejn? Kif jista' jkun? jekk inti veru trid tgħid li qed taqbel mit-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji tista' tmur għal ukoll il-koeffiċjent tal-fond strutturali dan kollu jista' jidħol fil-kalkul biex jonqos id-deficit. Imma għalek inti, x'se jkun l-impentija kan kif skadenzi, ġifiri fuq il-pjan tal-investiment? Sur katajna fidejk. Merci beaucoup, Madame Perez. Um, there were several angles in, in your question. Iva, l-mistoqsija tijak kella bosta naħat. Xinu ma l-mizuri konkreti fil-program, program ta' investiment, il-pakket ta' investiment, u jekk l-FTT stax tiġi użata. U il-timing Nishtiq nibda minn dan tal-aħħar. President Juncker qal li hemm bżonn ta' pakket ta' investiment komprensiv fl-ewwel tliet xhur ta' kif minn meta tibda taħdem il kummissjoni Din hija l-linja gwida politika li jiena nixtieq insegwi jekk intom tikkonfermawni. Li tieni net. Jekk fimtek sew tiet minn fejn ġejn il-flejes pubbliċi fil-pakket ta' investiment. Nesta nerġa' ntenni l-użu aħjar tal-EIB, l-użu aħjar ta' strumenti finanzjarji Ewropej pubbliċi, użu aħjar tal-Banek Nazzjonali ta' Promozzjoni u użu aħjar tal-Budget Ewropew biex servi tal-iva risorsi pubbliċi u koll ninvestu aktar l-iktar fil-pajizi li għandhom surplus tal-kontijiet korrenti. Ridu azzjoni Ewropea koordinata biex nizguraw li l-linja ta' politika tagħna ma jżidux il-livelli ta' dejn u ta' deficit. Iżda, nittama li inti tifhem u kojina ma nistax eh, nizvela xejf ta' l-istadju għadirni jekk jogħġbok. Ma kenniex ċans nitkellmu mal-kollegi tagħna jiena President Juncker dwar uħut minn dawn il-kwistjonijiet. Hemm bżonn ukoll ta' xi kunsens politiku akbar u jista' jkun hemm impatt fuq is-suq bekk biex nevita impatt negattiv fuq is-suq ma nistax eh, ma nixtiex noqgħod nispekula dwar ċertu dettalji. Ek joġbok żomm aktar mal-ħin allokat għalik Għax kalla naqawlura, lura, San Poterħu fissam li sijar. Grazzi, President, merħba fil-Komitat tagħna Sur Katajnen. Inna kważi satej nitkellmu, imma għadni eh, ninħosni pali kieku ma nafxej dwar pjantazzjoni tijak. Xħat għamel fil-verita? Jekk trid li tirbaħ il-fiduċja tagħna dik li kompetenza tijak titittina eżempji konkreti x'qed tippjana li ħat għamel ettinna li tixtieq li nsibu soluzzjoni li ssib soluzzjoni aktar innovattivi, tuża l-fondi pubbliċi b'mod aktar effiċjenti, użu aħjar tal-fondi strutturali. Elementi simili. Ek jożbuk. Mod konkret kif ħatuża aħjar il-fondi pubbliċi, kif ħassib soluzzjonijiet aktar innovativi, x'in huma dawk is-soluzzjonijiet innovativi. M'hemmx għalfejtina eżempji li ma jispiċċaw qatt, imma lista ċara ta' azzjonijiet li inti tappoġġhom u jekk jogħġbok toqgħodx titkellem dwar il-bona fede tiegħek, imma dwar l-azzjoni konkreta. Nafu li rrieda tajba hija element pożittiv imma għajdinna x'inhu ma l-azzjonijiet konkreti. Grazzi, Sur Terħo, l-azzjonijiet konkreti qed li inti. Staqsejtni dwarhom. Dwar fil pakketta ta' investiment. L-ewwel nett ma kellix l-opportunità li nagħmel skambju ta' femmijiet flimkien mal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq nisma' minn għandkom x'inhuma l-femmijiet tagħkom staħsbu li ma l l-aktar effettivi? It-tini ma kellix l-opportunità li nitkellem ma' Jean-Claude Juncker u mal kummissarji sħabi jekk aħna l-kol niksbu la post tal-Parlament Ewropew. Mandi xejn lest, lanqas kelli ċans nitkellem ma' Pierre. Kif ħanuża li IB kif ħanibdel it-tassazzjoni b'mod konkret biex nikseb riżultati tajbin. Nittama illi tadruni. Koll, mux kollox lest, għalix il-kommissjoni, il-ġdida għada ma sawriċ għal kollox, kristallina. Għanetkom xie eżempji, għalet il-ġimma li għaddit li għatixtiq tirdoppja l-ammont ta' otijiet finanzjari ta' grants meta qabel ma' livelli jinsabu fih bħalissa. Ek nistaw nużaw il-budget Ewropew b'mod aktar effettiv nappoġġa li kristallina nistaw nżidu il-potenzjal ta' CF, faċilità li ta' l-Europa u tal-Project Bonds. Nishtin nifoka fuq il-Project Bonds u CF. L-IB ħanaħdem għal President Hoyer ħalli ntejbu l-potenzjal ta' l-IB mhux biss għall-infrastruttura manke għal qatt fost iż żaza L-edukazzjoni di xi ħaġa ġdida għadha ma deżistix bħalissa. Għall-inqas f'livelli li għandhom ikunu biżejjed Irrid naħdem mill-qrib mal-ewwel Viċi President Timmermans biex innaqsu s-saffi tal-burokrazija. Koordinazzjoni aħjar mal-Banek Nazzjonali ta' Promozzjoni fost l-oħrajn. Il-lista twila wisq u ma nistax najdilkom f'żewġ minuti, imma forsi nkun nista' nelabora aktar tard. Oli Ren fisem il-PPE. Fisem l-Alde, skuża ruħal President. Grazzi. President, komissarju nominat. Inti ħajkollok kompitu ta' sew importanti fil-Kummissjoni. Kolla Fiċi President responsabli għal kompetitività il-produzzjoni sostenibli tal-enerġija hija kwistjoni ewlenija. Hawnhekk l-Ewropa tal-lum il-ġurnata niddependu ħafna fuq l-enerġija li ġejja mill fossil fuels u koll l-esportazzjonijiet tal-enerġija mill-Russja. Ek għal il-Parlament Ewropew ftit tal-ġematilu meta stqar li aħna għanna ntejbu bil-qawwa il-provista tal-enerġija, is-sigurtà tal-enerġija, l-indipendenza tagħna u ir-reżiljenza tagħna viżavi xoks li ġejjin minn barra. Issa bħala viċi President inti kif ħadd iżgura li din ix-xewqa tal-Parlament Ewropew titwettaq ħażid id-dipendenza tagħna fuq l-importazzjoni tal-enerġija? Kif ħatoħloq il-produzzjoni tal-bioenerġija minn dawn it-300 biljun inti kemm lest illi tal-loka għal dawn l-elementi. Ekonomija sostenibli li tifavorixxi l-ambjent hija kwistjoni sostenibli. Hija kwistjoni importanti wkoll għall iżvilupp reġjonali l-iktar fil-vant tal-Finlandja li tnejn li aħna eh, dawn li nħawina fuqhom sew. Kif tista' twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet? Grazzi, grazzi mistoqsija tiegħek mistoqsija mill-predeċessur tiegħi, is-sur Oliren. Din il-mistoqsija għandha x'taqsam mal- sigurtà tal-provista tal-enerġija fl-Ewropa u kif nistgħu nipromuovu l-użu ta' enerġija safja, enerġija li tiffavorixxi l-ambjent u fl-istess waqt imma kif nistgħu aħna ntejbu l-kompetittività tagħna. L-ewwel għodda konkreta, investiment fl-enerġija fil-konnessjonijiet tal-enerġija, per eżempju. Il-Peninsula Iberika, Spanja u l-Portugal u il-konnessjoni tal-enerġija emmek u kif dan jista' ikun konness ma' Franza. Umbat hemm il-kwistjoni tal-konnessjoni tal-enerġija fil-Finlandja, il-konnekter tal-Baltiku. Finlandja u l-pajjiżi fil-frontiera u minn hemmhekk għal bqija tal-Ewropa. Dawn huma żewġ eżempji. L-ebda reġun mandu ikun iżolat f'termini ta' enerġija. Imbagħad irridu Naraw x'numa l-importazzjonijiet tal-enerġija biex ma niddependux fuq importazzjonijiet minn żona waħda biss. Naturalment, xi drabi aħna nimportaw il-gas, imma xi drabi oħra nistgħu nesportaw il-gas. Dan jiddependi mis-sitwazzjoni u skont kif din tinbidel. Irridu ninvestu aktar fir-riċerka u l-iżvilupp nemmen fil-possibilitajiet illi huma offerti mill-iżvilupp tal-ekonomija tal-enerġija li tiffavorixxi l-ambjent u nistgħu wkoll intejbu s-sitwazzjoni tal-qatt permezz tal-ekonomija li tiffavorixxi l-ambjent u tkabbir ħadrani. Imbagħad is-suq intern għandna it-tariffi non-tariff barriers li xeklu l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-enerġija li tifavorixxi l-ambjent. Issa, ħammexxina President Buzek. Grazzi, Sinjora Ulfskog. Kif qalet il-kollega, qed nittardjaw baxar minuti. Nixtieq nistaqsikom biex iżommu mal-ħin. Jiddispjaċini, imma l-45 membru kollha tal-Parlament Ewropew jixtiequ jagħmlu mistoqsija. Għalhekk huwa importanti li żżomm mal-ħin. Is-Sinjura Paloma Lopez. Grazzi, President. Sur Katajnen, Il-miri ta' investiment pubbliku għad-żona euro għadhom fl-arja, mumiex ċari, ma nafux mi feħan ġibu il-fondi addizjonali biex nwet u dawn il-miri, imma l-investiment privat mux qed jiġu konsidrati il-prospettivi għad-domanda tal-ġejjien il-Bank Centrali Ewropew għadu moħħu fil-kontroll tal-prezzijiet u mux fuq u mux fl-impjegi. Mistoqsijiet taf u ħat appoġġa il- program ta' appoġġ għal kompetittività ta' trade unions fl-Unjoni Ewropea. Inti sħaqt ħafna dwar il-kompetittività matul il-karriera tiegħek, kif tista' tiżgura li din il-bidla twassal għal aktar investiment nata l-istati, l-aħħar mistoqsija, ġlieda fiskali. Inti ħat appoġġaju jew inkella ħat insisti fuq ir-riformi strutturali li tant waslu għal ħsara fl-Ewropa fi snin li għaddew. Grazzi. Be some problem. Uh, Mr. Vice President designate the time on your answer. Huwa minnu li ma ħin imma toħloq inna daqsxejn ta' problema jekk titkellem ġil. Is-sur katajna biex jieġeb. L-ewwel mistoqsija tiegħek. Staqsejtni jekk nappoġġax il-pakkett ta' investiment u l abilta li ninvestu aktar fil-ħolqien ta' impjiegi tweġiba tiegħi iva. Jiena dejjem hekk għamil trid noħloq opportunitajiet tajbin biex settur privat jinvesti fil-ġejjini tal-Ewropa. Hemm ħafna punti pożittivi fl-Ewropa iżda għal xi raġuni jew oħra li l-Ewropa ma nħalluwiex timxi tajjeb daqskemm tista' timxi. Id-dumping soċjali, staqsejtni kien kontra id-dumping soċjali, Mux uqt nħebu għara subajja, l-ekonomija ta' suq soċjali tfisser li aħna għanna regoli l-istess għal kulħadd id-dumping soċjali mawx postu fl-Ewropa. U kontra l-prinċipju tal-ekonomija ta' suq soċjali. L-ekonomija ta' suq soċjali hija għodda, mhijiex għan minna nifisa. Iżda nappoġġa dak li għal-President elet Juncker dwar din il-kwistjoni u qal li per eżempju d-direttiva tal-stazzjonar posting tal-ħaddiema għandha tiġi implementata b'mod strett. Ħanaħdem il-qrib ma' Marian Tyson li tat l-indikazzjonijiet inizjali tagħha dwar x'tip ta' approċċ ħajkollha f'din il-ħidma. Kemm permezz tad-direttiva l-ġdida ta' nfursar u kol billi titratta d direttiva minna nifisa. Iżda neħtieġu dialogu mifrux mal-partijiet interessati kollha dwar din il-kwistjoni. Grazzi, is-Sinjura Monika Vana mill-Kumitat għall-Affarijiet Reġjonali. Grazzi. Inti semmejt kemm il-darba l-istrumenti finanzjarji imma mhux il-fondi strutturali, il-politika ta' investiment hija l-ewwel qabel kollox dwar il-koeżjoni, politika ta' koeżjoni reġjonali. 300 biljun pakket ta' 300 biljun ħajkollu impatt kbir fuq il-politika strutturali. Issa il-flejjes tal-politika strutturali qed jiġu programmati, pjanati fl-awtoritajiet lokali, bliet, il-ġlieda kontra l-faqar, l-anijiet tal-2020, il-tibdil fil-klima, per eżempju. Dawn huma kontrabilanċ għal politika ta' austerità. Issa tista' tigarantixxi li ħajkun hemm sigurtà tal-investiment Din hija importanti għal kondizzjonijiet makroekonomiċi. Taqbel mal-Kummissarju nominat għal politika reġjonali li l kondizjonijiet makroekonomiċi jistgħu waslu għal sospensjoni tal-fondi jew inkella l-aħħar rikors. Grazzi. Jiena ġej mill-vant tal-Finlandja. Kont membru tal-bord illi kienet joħsib il-fondi strutturali. Dwar dak li qed inti nixtieq ngħid illi għandna nevitaw l-iżbalji tal-imoddi. Il-kriżi ekonomika Istawret Għalix ma konniex għedin nisfruttaw il-fondi użati, għalek irdu nizguraw l-kondizjonijiet makroekonomiċi ikunu tali li permettuna noħolqu impjiegi meta jiġu użati il-flejes tal-kontribwenti. Ir-reġuni għandhom rwol kruċali għal ħolqien ta' tkabbir ġdid. Il-kumpaniji li jirnexxu dejjem imorru band oħra huma jiddependu fuq l-inħawi ta' fej jistabilixxu l-kumpanija tagħhom. Pereżempju l-flejjes li jiġu użati għal ħiliet fir-reġun, fondi għal edukazzjoni vokazzjonali, riċerka huma flejjes użati kif suppost iġifiri dawn għandhom jiġu allokati għall-universitajiet għall-iskejjel għall-istituti ta' taħriġ vokazzjonali fir reġjun Kif fatt kemm il-darba aħna ksibna fiduċja makroekonomika. Issa għanna bżon strateġija komuni flimkien ma' reġuni. Grazzi l-mistoqsija li jmiss is-Sinjura Tizjana Begin. Grazie. Sur komissarju nominat, jena ħad gost nisma il-klim tijak dwar it-kabbiru l-investiment. Kważi nessewni il interess teskatajna t-lesnin ilu tlab fil-Greċja biex tamel eh, kolla l-partenon pala garanzija. Pala imprenditur nejdlek illi man nix bizzejet ħin. Irridu nibdew, naraw, mm, nevalwaw bazi ta' dak li sar sissa u l-affarijiet mu pozittivi hemm bżonn ta' aktar impenn għall-Ewropa u indipendenza inti taf x'inhuma tafhom it-trattati sur katajna għaliex qabel l-impenn tal-baġit għatilku u erba' dwar it-trattat tal-Unjoni jgħidu biċ-ċar li l-Unjoni tippromovi il-benessri tal-ġnus tagħha, ir-rispett u solidarità fost l-istati. Inti dan kif torbtu ma' talba batija kontinwa l austerita x'inhu l-impenn tijak għall europa aktar maquda jekk trid salva din l-Unjoni trid timmira solidarjetà u għall-oppost qed titlopint u mentri miljoni ta' persuni qed jitilfu l-posta xogħol tagħhom, inti ferba xur lajt daqs 500,000 euro. Inti taħseb illi ħatamel bizzejet ma naħsibx, qed taqla bizzejet iżda l kelli ma jinqatala l-mikrofonu mill-President. il vice President innominat biex u jieġeb. Il-mistoqsija tiegħek hija kiena l-istess katajna li kont qabel u jekk ux qed nirrappreżenta l-valuri sostenibbli illi huma meħtieġa biex intejbu l-livell ta' benessri u fl-istess waqt nikkonsidraw il-ħolqien ta' impjiegi. Għal darboħra. Nixtieq ngħid li jiena kont responsabbli minn sitt pakketti ta' assistenza finanzjarja fil parlament tal-Finlandja. Forsi qed ħawadni ma' xi kollega ieħor hawnhekk li qed jirrappreżenta xi partiti oħra, imma jiena prezentajt l-ewwel u t tini pakketti fil-Parlament tal-Finlandja nista' nassigurak ma kellix ħajja faċli. Xi kollegi li ħadu qatta bla ħabel kontrija hawnhekk kienet diffiċli għaliex jiena emmint li kienet l-iktar ħaġa qlija li kelli nagħmel punt di vista ekonomiku minn punt di vista ta' solidarjetà. Għalhekk. F'dan ir-rigward jiena sodisfatt anke jekk dawn il-paketti ta' assistenza finanzjarja ma ntlaqgħux tajjeb. Dwar il-welfare. l welfare waqan għalina. Il-politiċi jridu jagħtu il-valur l-ekonomija tas-suq. L-ekonomija tas-suq soċjali m'għandix valur, aħna rridu natu dak il-valur, irridu nifukaw fuq il-miżuri konkreti li jikonvinċu li settur privat biex jinvesti fl-Europa. Irridu nifukaw fuq il-miżuri aktar konkreti li nistaw nużaw sabiex nużaw rizorsi pubbliċi bl-aktar mod effettiv ħalli ikonna impjiegi ġodda. Grazzi il-kellima li jmessi signora Sirpa Pitikajn. Thank you. Grazzi. ikonna fuli limiti ekonomiċi u anki dawk tal-ambjent huma assoluti ma tistax taqbiżhom qegħdin nużaw So, um, as I understand it... Uh... Ġifiri edin nużaw uh, nofs il-budget. Kif sen u um, tkabbir tajjeb li jis u kol dawn l-aspetti ejden naftit fuq l-istrateġija tija kif taħseb um, li il- uh, ir-ruoli tal-kummissarji inkontu għall-ambjent u għall-klima kif se taħdem magħhom? Thank you very much. Ms. Grazzi ħafna, Sinjora Piedikajnen. Dan huwa qasam li affaxxinani. Għax l-ewwel net mill-lider hemm ukoll is-sussidji min-naħa tal-gvernijiet eh, li jinkoraġġixxu aġir li mhuwiex sostenibbli li ħażin. Jiena illi naħdem b'dawn is-sussidji ħsiena fuq livell nazzjonali, ġifieri naf bihom. Ġifieri irridu naraw kif dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali jaħdmu verament biex ikun hemm tkabbir aħdar favur l-ambjent biex kunem hemm emissjonijiet li jonqsu dawn is-sussili mhux sostenibbli kif nużawhom aħjar. L-effettività tar-riżorsi wkoll għandu jkun parti integrali mill-semestru Ewropew. Irridu noħolqu il-lodda biex nkunu nistgħu nevalwaw ir-riżultati ta' eh, mod ta' kif qed nużaw ir-riżorsi. Jiena nkun nixtieq ukoll nara jekk nistgħux noħolqu strumenti finanzjari innovativi ġodda li jkunu edinnem biex jgħinu l-ekonomija l-ħadra dik sostenibli. u il-DG environment diġa għandhom edeja ta' kif l-istrumenti finanzjarji jistaw jużawhom għalġi tal-ambjent, tal mill-ekonomija l-ħadra. Għalek tajjeb li nkomplu nistudjaw dan is-suġġett. Grazzi ħafna, il sinjura Steinbrook. Sur Katajnen. Mħabba il-riformi strutturali u l-austerità qed naraw li tkabbira bax ħafna fiż-żona tal-Euro. Inti dejjem kont tambaq favur iktar austerità. U araw ftit riżultati l-qat li issa leħa livelli li ma nistawx naċċettaw fl-2013 kien qed naraw iktar minn 26 miljun ta' ċittadini Ewropew m'għandhom xogħol Ma tistax inti tinsa l-passat meta tgħid li tittibni futur aħjar. Ġifieri x'inhuma il-miżuri konkreti, nerġa' ngħid konkreti x'se tieħu inti biex tilħaq il-mira tal-xogħol tal-Aġenda l-Ewropa 2020. Anki il-kwalità tax-xogħol irid jittejjeb fl-Ewropa wara kollox. Grazzi. Sinjura Steinbrook, grazzi. Mistoqsija. Kellek mistoqsijiet fuq l-orientazzjoni tal-politika fiskali u anki ta' kif se jkonna postijiet ta' xogħol li jkunu ta' ola livell fil-futur. Kollega, u l-kollega tal għaribti għaj Pierre ġimgħa l-oħra qal li rridu innaqsu id-dejn biex ikun nistgħu ikonna it-kabbir, imma biex ikonna tkabbir għandna bżonn politika ta' taxxa fiskali li tkun tajba. U qal ukoll jekk aħna ninvestu euro fil-mħabbaddejn dik il għet qed innaqsuha mill-budget tal-edukazzjoni u tar-riċerka. Issa għalhekk irridu nkunu iktar iffukati fuq il-problemi problemi, per esempio tal-qat fost iż kif diġa il-Youth Guarantee Scheme għalija hija xi ħaġa verament għal-qalbi għax konna aħna l-gvern tiegħi li ħriġna bija u issa qed tiġi kopjata fuq il- noħduha fuq livell Europow. U jiena nirringrazzja l-kollegi tal-gvern tiegħi li kienu waraja li kienu parteċipaw. Miżura ifukata ħafna, immirata ħafna. Iġifiri, skont il-bżon ta' zazax inti tara kif setejnom il-taħriċ, il-vocational education, skont il-bżon, skont il-situazzjoni, l-affarijiet imorru bil-mot il-mot. U naħseb li din hija għodda li tista tisfrutta l-Ewropa. E, L-Ewropa għandha bżonn postijiet tax-xogħol tal-aqwa livell, mhux postijiet tax-xogħol biss, imħabba dan il-valur miżjud. Kollega Notis Marias. Sur Katajnen, jena u jgħat, jajti kelli. Inti kont il-Prim Ministru tal-Finlandja u kellek sem fid-deċiżjoni li kienu imponow il-memoranda fuq il-Greċja. Wara il-memorandum ta' Mejju tal-2010 u sal-lum stess il-Greċja mill-IMF u mill-Unjoni Ewropea ċefit self. Ta' 214 il-biljun ta' euro Imma minn dan kollu għanna eh, miljonu nofs eh, ta' nis edha. Ġifiri, fej marru dawn il-flejjes? 2.5 eh, persuni gregi jiexu fil-faqar u 3.8 dal-waqt jersqu lejn xifer tal-faqar ġifiri dawn il-flejjes kif intnef u fejn marru Eh, drittijiet tal-bniedem fuq x'qed nagħmlu bihom. U t-trojka, il-president iwaqqaf li l-kellim u l-kellim jgħid li l-mistoqsija ovvjament ma mhux qed tinoġob għalhekk qed iwaqfuh. Grazzi ħafna m'għandux xaqsam eh, jekk jiena toġobnix il-mistoqsija tiegħek jew le fimtek xorta. Il-nies tal-Greċja naħseb kellhom jgħixu minn lar kriżi ekonomika li qatt iffaċċejna fl-Ewropa, mhux biss imman kif postijiet oħra tad-dinja. Jiena għandi il-ħbib li verament għexu żminijiet tal-biki li tilfu il-post tax-xogħol u jsaqsu x'sar mill-flus imma hemm nies ukoll li jgħidu li il-Greċja sellifnija il-flus imma kien hemm ċertu garanziji. U hawnhekk ukoll in-nies jgħidu ma x'sar x'sar minn dawn il-flejjes, x'sar minnhom. Jiena nispera imma li il-messaġġ pożittiv li mhux bil-fors dejjem jilħaq ċittadin normali ma xortem qegħdin li il-Greċja għanda il-primary surplus u l-esportazzjoni edha tieħu ħajja ġdida li hemm tkabbir ekonomiku li jista' ikompli. Aħna rridu nkomplu ngħidlu il-Greċja biex ikollha ġejjini aħjar. Għalhekk għal darbohra nsemmi l-pakket tal-investiment li tant u importanti. Ridu nużaw l-odda mis-settur privatu, mis-settur pubbliku. Ridu nenkoraġixxu l-investituri biex jinvestu il-fiduċja li qed tkompli timra fil-Greċja hija ħaġa tajba x'inkella ma jkunx hemm investiment. Sitwazzjoni jiena perswas li se tmur għall-aħjar fi żmien fis-snin li ġejjin imma jiena nifhem is-sitwazzjoni taċ-ċittadin normali fil-Greċja. Grazzi ħafna. Sinjura Kaja Kalas. Grazzi. Kunjan en portfolio. Grazzi. Inti għandek portfolio eh, eh, ambizzjuż, tkabbir, xogħol. Ovvjament dan huwa l-ofol il-prioritajt imma għadbaqa l-investiment intelligenti u anki l-izvilup sostenibli. Għalek, xini l-intenzjoni tija kif se nikkonċentraw fuq l-investiment iktar intelligenti u x'se tagħmel sabiex it-kabbir ikun sostenibli. Mela, għan irrispondi bil-Finlandis. Għal eh, kollega u ħabiba mill-Estonja li tkellmet bil-Finlandis. Mela, il-mistoqsija tijak kienet fuq dak li ridu namlu biex il-risorsi ikunu um, iktar investiment ta' natura intelligenti, investiment intelligenti kif l-om. X'nista' ngħidlek? Karos Mojdos huwa il-persuna responsabbli tal-investiment intelligenti il-riċerka, il-fondi fuq il-riċerka li jgħaw f responsabilta tiegħu. Din hija sfida għall-Kummissjoni kollha fil-fatt u għal daqstant għandna bżonn koordinaw bejnietna. U Jean-Claude Juncker għalhekk ħolq dan il-modell għanna strumenti l-iktar importanti fid-dinja għal kapaċitajiet fir-riċerka. Għanna 80 eh, biljun għanna fondi oħra u issa rridu naraw jekk dawn il-fondi u mish edinem biex jgħinu it-kabbir intelligenti, l-investiment intelligenti, trasport intelligenti. Għannis li jużaw il-mezzi ta' trasport imma anki u kol biex ikunu eh, ma jkunux ta' dannu għall-ambjent irrinovabli fuq fuq dak l-affarijiet li nistgħu nirreċiklaw fuq il-fuel fuq il-materja prima fuq l-iskart anki kif dan eh, nistaw noħolqu minn eh, min sorsi oħra enerġija ġdida ċifiri riċerka importanti. Jina qed nistenna ħafna minn din il-kooperazzjoni li se toħroġ eh, mal komissarji l oħra ma' Kristallina, ma' Carlos Moda, ma' Signora Jorgiva. Verament qed nitkellmu fuq l-affarijiet l-iktar importanti. kif se nagħmlu r-riċerka? Grazzi ħafna President Sur Becker, x'se tagħmel biex l-inizjattiva dwar il-social business, kif taħseb li ħad taħdem fl-Europa? Il-suq soċjali tal-Europa jilħaq la xar fil-mija, imma tanta baqalu potenzjal biex xikber jista' jġib ukoll posti ta' xogħol ġodda, speċjalment ta' żgħażagħ. Kumpanniji ġodda, kif se jinħolqu? Kif se jkun hemm ukoll sigurtà tal-investimenti f'dan is-suq? Issa nafu li hemm tliet kummissarji li huma responsabbli għall-innovazzjoni għall-qasam soċjali kif se tiżgura affarijiet se jsiru sew. Iva, grazzi. Grazzi ħafna mistoqsija tiegħek. Kienet eċċellenti wkoll għax spjegat tajjeb ki għaliex il-President Juncker ħoloq din l-istruttura anki l-ruoli tal-Viċi Presidenti inti qed li hemm kummissarji differenti li forsi għandhom l-istess kompitu u sabiex ma jkunx hemm biex ma jkunx hemm kulħadd jaħdem fil-parti tiegħu jagħmel il-kompartiment tiegħu qed naraw li din inizjattiva hija fwaqta tinkoraġġina. Għax jena e, e, joġobni qasam għax anki jekk din tinqasam ħafna punti, imma hemm qasam li verament interessani e, hija sistema tal-rapporti li jridu jisiru skont kull pajjiż imma dawk il-kumpaniji multinazzjonali. L-ideja hija li u ċertu normi sabiex il-kumpanniji l-kbar li jkunu qegħdin joperaw f'ħafna pajjiżi joħorġu il-rapport il annwali tagħhom ukoll b'mod iktar komplet ġifiri xikunu taw li l-pajix kienu investu xikunu irnexxilhom daħlu bħala tħul Din hija kif nimmaġina l-ekonomija eh, tas-suq soċjali fil-fatt. Eh, Turu koll il-kumpanni iħalsu it-taxxi fil-pajjiżi fej permessa dak il-pajjiż qed ikollhom il-profitti tagħhom. Imma din hija biċċa xogħol kbira ħafna u rridu verament naħdmu flimkien mal-kollegi. Grazzi ħafna sur Viċi President nominat is-Sinjura li miss. Sinjura Kumpula uh, Natri. Bil-Finlandiż dwar Sur Katajnen jiena u kol gburija ħafna mill-Youth Guarantee Scheme fil-Finlandja imma minix gburija li leftiti ma daħlitiex il-Finlandja. Edirin, edin, rridu um, naħsbu ftit nirriflettu fuq il- l-affarijiet kollha din hija tielet darba li xaħat saqsik xaħġa fuq l-FTT u ma rispondejċ. Tista t-rispondi jissa, sinjura Tyson u kol, għalet li li jem mill-indikaturi eh, ekonomiċi u kol, meta t-nitkelmu fuq l-izbilanċi makroekonomiċi biex wieħed ikun jista eh, jara l-effett fuq eh, xol ta' dawn il-mizuri. Inti taf li Finlandja il-proposti għal baċit qatt ma saru ma tqisux il reperkussjoniet il konsekwenzi fuq is-settur tax-xogħol. Ek joġbo, kif qalet is-sur Tyson irrispondina. Iva, grazzi. L-ewwel net għall-FTT, il-Kummissjoni ħarġet bi proposta għal dawk il-pajjiżi li u jikkooperaw fuq dan is-suġġett. Il-Kummissjoni qedem sabiex tiżgura li uh, din is-sistema ta' kooperazzjoni um, imsaħħa it-taxxa il-ġdida ma xekkilx dawk il pajjiżi li ma jixtiequx jissibħu ma l iskema ġifieri eh, dawn ma l-istati membri, stalihom biex jiddeċiedu. Il-Kommissjoni tixtieq tgħin il dawk il-pajjiżi li jridu jipparteċipaw. Issa, Finlandja ma rridx tipparteċipa l iżvezja ma rridx jena ma naħsibx li għanna l-fejn noqodu nidħlu ktar fil-fond, l svezja għalet le, mela aħna u koletna le. U tista' tifhem għaliex. Aħna introduċejna ċertu charges għal-banek. Isa il-levi l-insibu fl-Svezja għal-banek. Ġifiri ċertu banek Eh, dan il-konsekwenza li ċertu banek ħadu l sit tagħhom lej l-Svezja. Għalek, mux sen qot nirrepeti, jiena marrit namel xejn se effettwa ħażin il-settur bankarju ta' pajjiżi. Ċifiri dan il-rdu nżommu u, d-majnejna issa fuq l-indikaturi ta' xogħol. Aħna rridu nqisu dan kollu fis-semestru Ewropew. u koll nikkonsidraw jekk il-proċedura tal-izbilanċi makroekonomiċi hekk hux permezz ta' dawn li rridu niddeċidi fuqhom imħabba l-izbilanċi. Indikaturi jistgħu jajnu biex aħna nevitaw ċertu kriżijiet jew anki eh, nagħmlu previżjoni għalihom, imma jekk ikun hemm iktar qatt, iktar inugwaljanza, il-problemi jkunu f'dan is-settur. Illum, Illum irridu eh, niffaċċjaw da u mhux faċar sin jew 15-il sena, imma l-indikaturi jistgħu jinbidlu wkoll, grazzi. Kadanen, teile esitettu Sur viċi-president nominat, sur Katajnen, għandek il-portafollu ġdijt, il-kabbir, l-impigi, il-kompetitivita u l-investiment. Familjari dawn il-kustjonijiet fil-Finlandja ta' nafuk bħala politiku li dejjem kellu għal-qalbu l-investiment tal-edukazzjoni, taħriġ, xjenza u r-riċerka. Anke fil-rigward il-tkabbir ekoloġiku bħala ministru tal-finanzi fil-Finlandja, inti wettaqt reformi tat taxxa għal karozzi u dan appoġġa lin-nies biex jixtru karozzi li jkunu iktar effiċenti fl-użu tal-enerġija. Kollox ħadem wartu żgħar. Issa l-xogħol tiegħek huwa li terġa' tpoġġi lill-Ewropa fitriq lejn it-kabbir u ħajkollok il-koordinazzjoni bħala xogħol tiegħek biex it-tip it-tejjeb il-kompetittività u tkat kabbir. Fejn huma lassi li huma lassi li l-Ewropa tittuża biex tkun tista' titjieb fix-xhur li ġejjin biex ikonna tkabbir kullimkien fl-Ewropa. Sur Katajna. Grazzi. Forsi l-iktar importanti huwa li rridu niċċertaw li ikonna stabilta. L-ebda stat membru mandu jiġi suspettat fuq kif qed ikampa Aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex l-Ewropa tidher u tkun b'saħħitha u żżid il-fiduċja ta' dak li jkun. Ġifieri stabilta ekonomika hija l-ewwel ħaġa. It-tieni rridu nużaw il-finanzi pubbliċi, il-flejjes ta' minn ħalla sittaxxa biex noħolqu investiment ġdid. Mowġa ta' investiment li ma kenniex qabel fejn ma kienx hemm fondi privati kanalati għal dan lajn ta' investiment, aħna rridu nwaslu lajnuna r-riċerka u l-investiment għall-izvilupp. L-impiegi jiġu wara permezz tal-investiment, ma xorta waħda nħoss li nistaw nġeddu l nafusna biss permezz tal-riċerka. It-tielet hija s-settur tal-enerġija trasporta trasport għaliex il-prezzijiet tal-enerġija u disponibilità tal-enerġija u sigurtà tal-enerġija huwa parti ċentrali kif il-familji u n-negozji jħossuhom siguri u anki importanti għall-industriji tagħna. Hemmhekk għandna sinsiela wiesa ta' oqsma fejn sfortunatament m'għandniex is-suq intern. Impossibbli laqas biss naħsbu li m'għandniex dan is-suq uniku diġitali għad fl-Ewropa issa. Meta l-imprendituri Ewropej joffru servizzi digitali tagħhom lil l-Amerika flok l-Europa nafu li dan għandu suq ta' 280 biljun euro. Pero jek naqdu nasbu ftit fl-Europa għanna 28 sistema ta' taxxa differenti, u għalek aħna stess ma nkunux qed nippermettu li l-ekonomija tagħna tikber mod effiċjenti. Il-punt importanti huwa li jkollna l-kaxxa tal odda tagħna lesta biex ikollna l-għodot kollha fidejna. Aħna rridu s-suq intern jaħdem tajjeb anke s-suq digitali biex bekk innaqsu kull xkil li hemm għall-investiment. Grazzi. Grazzi membru onorevoli sur Katajnen. Palma taf, impenn kbir tal-President Elet Juncker kien il-pakket ta' investiment ta' 300 biljun euro biex joħloq l impiegi u tkabbir. U m'għandix kun sorpriż li ħafna mill-mistoqsijiet kienu diretti f'din id-direzzjoni. Kif tista' tipperswadi lill membri parlamentari Ewropej li mhix xi pjana leġendarju li ħaj qabis fuq il-karta ma wassa rizorsi friski privati u pubbliċi bodod differenti fil-verità. Għaliex hemm suspett illi kull ma ħajkun hemm huwa distribuzzjoni mill-ġdid ta' flejes li diġà jeżistu. It-tieni. Kif tħoss li ħatkun l-iskeda l-implementazzjoni ta' dan il-pjan u fl-aħħar li huma l-oddot konkreti u fl-ima setturi tal-industrija tippromovi l-industrializzazzjoni minn ġdid Ġdinja din hija kwistjoni ewlenija l-Unjoni Ewropea għal futur tal-ekonomija tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-mistoqsija tiegħek inti staqsejt x'inhu huwa l-kalendarju kif nistgħu noħolqu investimenti reali, mhux biss affarijiet firħa fuq il-karta. U x'nistgħu nagħmlu għall-industrializzazzjoni minn ġdid. L-ewwel net. Bħala kalendarju jew kif naraw kif ħanwaslu l-miżuri mill-aktar fis possibbli dan jiddependi fuq kwistjonijiet konkreti. Per eżempju, is-suq uniku diġitali jew l-Unjoni għall-Enerġija. Kulħadd jista' jefhem li jekk ikun hemm investimenti għal broadband jew il-konnessjonijiet tal-enerġija, l-affarijiet jibdew jaħdmu mill-aktar fis u nibdew naraw l-impigi. Imma r-riżultat ħari mhijiex li nibnu l-broadband jew li konna il-grid elettriku, imma li konna ambjent aħjar biex jitkattar il-negozju u dan il-kalendarju huwa kemm xejn differenti. Iħares lejn il-futur. dana kollu iktar ma jkonna strumenti finanzjarji malajr tant laħjar. Għanna per eżempju il-kapacità ta' self li qed tiżdiet mill-Bank Ewropew għall-investiment u użu aħjar għall-Baġit Ewropew. Jiena smajt li ħafna qed jgħidu li meta nkunu qed ngħidu li rridu nużaw il-budget Ewropew iktar effettiv kull ma nagħmlu huwa nirriċiklaw flus eżistenti. Imma mhux hekk jekk ma nagħmlu xejn nafu x'sen niksbu, iżda jekk nibdlu l-prioritajiet tagħna nistgħu niksbu aktar U għalhekk ser ikun hemm flejjes pubbliċi ġodda minn din il-perspettiva u kollu għet bosta drabi illi neħtieġu nħedġu l-istati membri jiprioritizzaw l-investiment. Mux biss minħabba li joħolqu stimolu imma anke minħabba l-futur ekonomiku tagħhom stess. Grazzi ħafna mill-mistoqsijiet tres u mill-ekon u itre issa Wasal iż-żmien għall-mistoqsija tal-Kumitat tat-Trasport u t-Turiżmu s-Sur Markus Piper. Sur Katajnen, xi kultant donna l-impressjoni li iktar flejjes Ewropej ser jaslu u ser isolvu l-problemi kollha fil-politiki kulturali u strutturali. Iżda naħseb li titħares l-affarijiet lejn lenti differenti u jinġej minn naħapposta tiegħek fuq dan tista' taħseb ukoll illi jekk il-flejjes ma jkunx ma jkunux memuża ma' affarijiet konkreti ma jiġux implementati b'mod ċira l-affarijiet, naħseb li nkunu nistgħu nużaw il-flejjes mod aktar aqli u intelligenti. Punt ieħor interessanti li semmejt huwa l-possibilità li norbtu l-affarijiet affari konnessjonijiet intelligenti billi kun hemm kapital privat memus mal-kapital pubbliku Kif tara li jkun hemm kondizzjonijiet għal tkabbir, għal l-SMEs, l-imprizi żgħaru ta' daqs medju, x'tistar tagħmel għalihom biex tgħinhom? Grazzi. Grazzi ħafna. L-ewwel mistoqsija tiegħek semmit kif nistaw nevitaw użu ħażin ta' riżorsi pubbliċi għall-investiment. Għanna bżonn analiżi dwar kif l-flejjes ħajkunu effettivi u x'inhu ma l-ispejjeż. Naħseb li tallimna mill-passat li l-flejjes jistgħu jintużaw b'modi differenti jew modi effettivi jew inkella ma tantx effettivi. Parti mill-sfida dwar kif nistgħu nwasslu lajnuna l-SMEs biex ikollhom l-opportunità li jieħdu sem hija fil-proġetti pubbliċi u għodda tajba tista' tkun l-akwist pubbliku fej konna sistema iktar trasparenti ta' xiri pubbliku. Dan il-ħosti huwa kruċali għaliex tista' tkun għodda tajba biex inżidu trasparenza u biex innaqsu per eżempju l-korruzzjoni. Għal daqstant, faċli tifhem illi hemm ħafna SMEs orjentati lejn it-kabbir li huma innovattivi fl-Unjoni Ewropea li għandhom ir-rieda u kapaċi jieħdu sem fil-xiri pubbliku li kieku biss jafu li jkun hemm kompetizzjoni ġusta fis-suq. U għal daqstan din hija waħda mill-kwistjonijiet li diġà eh, semma il-Kummissarju inkarigat mill-suq waħdini u għalilkom li ser ikun wieħed mill-prioritajiet u l-punti li ħanisqu fuqhom għalfejn ma nħallux opportunitajiet ġodda u għalfejn ma jintużawx mill-SMEs, għala le. Grazzi ħafna, issa Sinjura Eva Kajli. Lilin minn ħafna xoqqa zbieħ, tistattina t-weġibi speċifiċi biex ikonna l-voti speċifiku tagħna Kif int sadisfat li l-Grek, l greċi ħatmur mullura għal swieq fejn għat ta' 27% fejn hemm nuqqas ta' tkabbir, fejn m'hemmx kompetittività fil-pajjiżi nofsinhar, ħankomplu naqtaw aktar u nisirkaw iktar iċ-ċinturin? L-unika riċetta tiegħek isa l-austerità biss biex ikun hemm tkabbir, dan etiku, inqas segrifiċċi mill-foqra ma jisodisfawk? ma jissudisfawx anki Juncker kontra riċetta tal austerita kontriħ eh, Juncker inti kif ħajkun hemm sigurtà soċjali u benefiċċji għaċ-ċittadini u jekk Moskoviċi jażel politika differenti minnek ħadd waqfu bħala suppost ħajkollok rwol mexxej kif qed jew ħadd taċċetta li tagħti patbita fuq spallejn il-kummissarji sħabek Kif ħat għamel dan kollu minn ma tiddetta l-affarijiet lil pajjiż lilna jew lil dawk li jiġu minn nofsinhar tal-Ewropa? Tista' tkun iktar affidabbli u tista' tkun iktar speċifiku jekk jogħġbok? Grazzi. Kien hemm mistoqsijiet simili. Ħanażel waħda li qatt ma tajx tweġiba għaliha. Jekk unx ser ninterferixxi għad deċiżjoni tas Sur Pier Meskovici jekk ikun ibiddel il-politika fiskali. U t-tieni mistoqsija tiegħek kienet illi li inti jettejt tgħid li jena jett li l austerita hija l-unika triqa tkabbir. L-ewwel qed jinqat mattu dan. Għax imur kontra twemmin tiegħi. Ma nafx għalfejn xi ħadd qed ipoġġi dan il-klim fħalqi. Jiena naf 100% fil-mija li qatt qatt affarijiet bħal dawn li l-awsterità hija l-unika triqa tkabbir li nemmen huwa li l-finanzjament pubbliku jeħtieġ irid ikun jeħtieġ ikun b'saħħtu sod biex ikollna sistema ta' sigurta soċjali b'saħħitha. Sur Juncker qal li ma nistax nibnu s-soċjetà ta' sigurta soċjali tagħna fuq dejn dejjem jinġema' u naqbel ma dak li qal Pier illi kull euro li jintefaq f'servizzi għaddejn huwa euro li qed imur lilin miħtiġijiet tan-nies u għalhekk irridu triq lejn il-futur, triq aħjar għal bilanċ fiskali. Imma fl-istess ħin għandna bżonn investimenti aħjar u iktar konkreti orjentati lejn il-futur biex joħolqu aktar impiegi. Il-kooperazzjoni tiegħi ma' Pier ser tiffoka l-aktar fuq kwistjonijiet marbuta ma' tkabbir, jien ser nkun inkarigat mill-politika fiskali aktar miex mitħla ta' dan is-suġġett mhix parti mill-kompetenza tiegħi u jiena dan għattu ċar. Xorta waħda għun kooperazzjoni sfiqa ma' Pier fuq il-governanza ekonomika u affarijiet bħal dawn, iżda jiena foka fuq il-ħolqien tal-impjiegi. Ekk naħdem ma' Pier u naħseb illi ikonna portafol li ħares iktar lejn il-futur li jkun aħjar b'dan il-mod. Grazzi, Signora Tier. Grazzi ħafna, President. Um, inti għandek eh, esperienza pala Prim Ministru u inti tajt sem kbir biex tiġilet kontra il-qat fost iż-żaza. U din tik ċertu leġitimità biex verament tikkonvinċi l-istati membri biex jiġildu kontra l-istess ħaġa. Ġifiri, issa, hekk għandek il-politika, il-linji ta' politika ma' inti li edammek inti responsabli minn din il-politika kif se issolvi il-problemi kolla iġifiri tifoka fuq il-kompetenzi ġodda li hemm bżonn għal dawn il-posti ta' xogħol il-ġodda, imma fl-istess ħin tiġilet kontra dawk il-żgħażagħ li jispiċċaw l-iskola mingħajr il-kwalifiki. Għax ovvjament din il-kategorija imorru dritt fil-kategorija tan-nies qiegħda. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-garanzija żgħażagħ hija għodda tal-aġeb. Jiena studjajt daqsxejn x'ġara fl-Awstrija għaliex il-mużell li qed jaħdmu tajjeb għall-apprendistat ukoll u li kieku ma kienx li jena kont fil-politika finlandiża kont nieħu pjaċir li ndaħħal dan il-modell għal finlandija Iżda dan rrid insemmih pal eżempju biss. <clears throat> Għantikom eżempju ieħor, għalissa ma semmejniex ir-rwol tan-nisa fis-suq tax-xogħol daqshekk. Din hija waħda mill-kwistjonijiet li għadna mhux qed naħtfu fl-Ewropa għandna nħeġġu aktar in-nisa jieħdu sehem fis-suq tax-xogħol. Għalija hija kwistjoni ta' ugwaljanza imma wkoll sors ta' tkabbir ekonomiku. Punt ieħor huwa dan. Irridu qogħdu iktar attenti għan-nies b'diżabilità għandhom dritt li jaħdmu għaliex għalija x-xogħol għandu valur ulterjuri minn taqla l-ħobza ta' kuljum biss, naħseb li ħafna minna iħarsu li xogħol bħala mezz kif tiħossi ħajtek, kif tibni futura għalik billi kollok għajxin u għena familtek, naħseb li stess japplika għannis mm. b'dizabilta. Jiena meta kont Ministru tal-Finanzi nidejna program ta' 18 miljun euro li kien iħeġġeġ lil min ħaddem jimpiega nis b'diżabilità u kollox ħadem wartu żar u ġi apprezzat ħafna minn dawk li ħadu sem f'dan il-programm u għalhekk hemm kwistjonijiet li nistgħu nitalmu minn xulxin fuqhom u aħna rridu nikkoordinaw ix-xogħol tagħna aktar mill-qrib u naħseb li jkun utli għall-Kummissjoni tikkopja l-aqwa prassi li għandna fil-pajjiżi. Grazzi. Grazzi tini mistoqsija mill-Kumitat Reġi, il-Sinjura Kostanz Creo. Krell. Grazzi, Sur Katajnen. Fil-futur ħatkun responsabli għal koordinazzjoni tal-politika Ewropea l-koezjoni u l-politika Ewropea r-riċerka. X'miżuri konkreti qed tippjana li tippromuovi fuq l ogħla livell ta' sinerġiji għal dawn l-oqsma ta' politika u ser tagħmel biex tappoġġa r-reġuni biex jiffukaw fuq speċjalizzazzjoni tagħhom. Issa nixtieq ninsemmi il-pakket ta' investiment ta' 300 biljun euro. Issemma bosta drabi, imma qed tippjanaw li tużaw fondi għal politika reġjonali dan parti mit 300 biljun jew le. Dan ser isir il-pjan ta' investiment ta' vera tal-Kummissjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi. Tkellimna bosta drabi, anki jekk il-Kommissjoni ġdida da ma teżistix, imma tkellimna flimkien jena u Kristalina dwar il-fondi għal-riċerka fiħdan il-budget Europol. Għanna l-orizzont 2020, huwa program li fiħafna ħafna flus, jekk musejr 80 biljun għal-riċerka, emmem ukoll koll madwar 15 il-linja budgetarja biex bekk ikunu ta' appoċ għal riċerka fil-imprizi żaru ta' daqs medju jew finħawi oħra. Daqqa li Georgieva u fl-istess ħin nużaw flejjes għal fondi strutturali għal riċerka u koll. Għal daqstant. Kristalina tinsaf pozizjoni aħjar minni fuq dan il-punt biex tarrafkom imma nemmen dak li qantli li hemm bżonn nħarsu b'seba' flimkien, żewġ imkien żewġ pari għajnejn aħjar minn tnejn u għalhekk tajjeb li naraw kif nistaw namlu fużjoni tal-linji budgetarji kollha jew kemm x'ftiġa wara kollox li jkun hemm fużjoni ta' dawn il-linji budgetarji biex inkollna riżultati aħjar, jiena naqbel li rridu nqisu li IB ukoll jew inkella xi finanzjarji oħrajn. Għal daqstant, nistaw niksbu riżultati aħjar billi nużaw ir rizorsi ta' CEF, il-fondi strutturali, kif ukoll l-Orizzont 2020. U forsi anke xi flejjes privati mis-settur privat. Dawn huma waħda mill-kwistjonijiet li rridu nikkoordinaw flimkien fuqhom fil-futur. Grazzi kollega Werner Langen. Grazzi ħafna, Sur Katajnen. Nixtieq nagħti segwitu għall mistoqsija ta' Sinjura Ferreira. Nixtieq ngħid illi l-Finlandja pajjiż ta' servizzi modern b'dejn baxx, bl-investiment oli, b'ħafna industrija fejn kapaċitajiet oljin għandek il-ħarsin tal-drittijiet tan-nisa, ugwaljenza bejn l-irġiel u n-nisa, kważi l-pajjiż ideali għax luk Imma xorta waħda qed tintalbu biex ikun hemm riċetti dwar kif ser tagħtu daqqatit lil min qiegħed jaħdem wara l-kwinti. Qed nitkellmu dwar dejn pubbliku miftuħ. Ma jistax ikun li kollox jibbaddej isu xej mu xej, rridu li jkun hemm limitu x'imkien, din hija l-kwistjoni deċiżiva, ħajr nexxin nempoġġu limiti, ħajkun hemm kapital la tkabbir ħajkun hemm mobilizzazzjoni, aħna ma rridux naraw l-affarijiet fondi alternattivi f'Singapore jew Lussemburgu, ma rridux nitilfu dawn il-flus, kif nistgħu nilliberaw dawn il-flejjes. Mr. <clears throat> Langen. Grazzi, Sur Langen. Inti qed l-iktar ħaġa importanti hija li konna flejjes u iktar flejjes kemm jista' jkun lil negozji reali mhux kontijiet bankari U għalhekk għalija di mish kwistjoni biss dwar likwidità jew dwar in-nuqqas ta' flejes kontanti li għandna nuqqas tiegħu huwa investiment privat u pubbliku l-ekonomija reali. U hemmhekk irridu ngħidu l-affarijiet ċar kristall kif huma. Aħna qed naqgħu lura bħal granċ u għandna nuqqas kemm fid-domanda kif ukoll fil-provista. Ġalla darba kont Prim Ministru fejn kien hemm partiti mill-Gwel, l-NGL, is-Soċjalisti, l-Ħodor l-SND u l-IPP naf xi ħaġa xi tfisser il-kooperazzjoni, naf kif jaħdmu l-affarijiet, naf pereżempju fatt illi jekk tibda tipprovoka l kumpaniji li tittaħdem magħhom ma jienx għax-xogħol tiegħek. Bdejna nissiltu mal-ewwel sena tal-gvern fil-Finlandja ma bdejna nieqfu għax kull darba li taqbad taqbida id-kollok sijat sħaħ biex issolvi l-istess taqbida. U għalek ma tantx jagħmel kajb li tibda fuq si ħażina hekk. Għal daqstant jien irid nagħti l-kontribut tiegħi biex ikonna fema komuni biex bekk is-Sur Langen, is-Sinjura Ferreira u jien nkunu nistgħu ninġabru madwar mejda nsibu l-affarijiet li jaqduna. Hemm kwistjonijiet ovvjament li jiferduna. Iżda jiena ċert illi hemm min tal-inqas. Ha, għaxar affarijiet li jaqduna u nifukaw fuqhom Jekk ikonna ħafna ħin nistgħu noqogħdu nargumentaw wara, iżda ejja nikkonċentraw fuq il-kwistjonijiet li jistgħu joħolqu xi ħaġa ġdida. Grazzi. Mill-Kumitat Tran il-kollega Nilsson. Grazzi. Eja ta' wara. Ejat bil-pulsir homor. Tista tarani mill-ewwel. Individwa minn jien. Jiena Naf li Juncker u Sefkovic diġa kienu semmow il-punt fuq id-dumping soċjali fis-settur ta' trasport. Dan ġi dibattut ferm kemm il-darba fil-kostituenza tiegħi qabel il-periodu elettorali minħabba innuqqas ta' kompetizzjoni u kompetizzjoni inġust. Dan huwa qalil ħafna fit-trasport fit-toroq. Walek nishtiq nixtieq nirrestaqlek mistoqsija li diġà għamiltlek qabel. Inti viċi President responsabbli l koordinazzjoni għal politika ta' trasport. Smajt ir-rappreżentanti tal-Kommissjoni li ma' biss irridu jisimgħu li nsemmu dawn l-affarijiet jalqu għajnejhom bis-serkini son fuq dal-affarijiet u għalhekk jena nishtiq nkun naf eh, li ma tip ta' prioritizzazzjoni li tkun hemm dumping soċjali biex nindirizzaw dan il-punt fit-trasport fit-toroq. Grazzi. This is a very important question. I, I think you know, you, you have longer experience on this field than, than I have. Ti, grazzi ta' sew inti għandek esperienza twila f'dan il-qasam, aktar minn żgur. Il-prinċipju għandu jkun dak. Li, anke jekk aħna nagħmlu investimenti mifrusin fl-Ewropa fis-settur ta' trasport, l-impenn tagħna huwa li nagħtu xi valur miżjud l-Ewropa naqdu l-nies, l swiq aħjar minn qatt qabel. Għalhekk prekondizjoni ewlenija għal l-użu ta' riżorsi Ewropej għandha tkun dik li l-investiment jissodisfa l-kriterji kollha meħtieġa fl-ekonomija ta' suq soċjali. Il-social dumping ma jistax jagħmel parti minn dan kollu. Jekk għandek każijiet ta' dan it-tip ta' ħaġir, jiena les li nismaħħom għaliex irridu niżviluppaw l-għodot tagħna, irridu nirrikonoxxu irridu narfu mill-ewwel il-fatturi li ma jagħmlux tajjeb ta' investimenti kbar jekk hemm xi elementi ta' dumping soċjali, l-ekonomija griża irridu nkunu flessibbli biex neqirduhom mill-ewwel nixtieq iva nisma' xandek xi aktar il qoddim Grazzi l-aħħar mistoqsija il-kollega Berkel Balz. Grazzi. Sur Katajnen. Qed neħdu gost narawk preżenti tlet mistoqsijiet osra jekk tippermettili. il semestru Ewropew l-ewwel net mod partikolari rakomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż bħala viċi president inti ħatkun inkarigat mill kompetitività Kif tista' tiżgura li l-esplonar tal kompetitività jkun inkluż fis-CSRs? Tininet. Aħna nilqaw l-istqarja tiegħek li hemm bżonn ta' aktar investiment għad kabbir. Iżda, l-investiment iġib miegħu sogru. Kif għat indirizza l-kwistjoni ta' sogru? u fl-aħħar net inti qed darba wara l-oħra li tixtieq taħdem mill-qrib mal-Parlament Ewropew. Fil-pakket ta' investiment kif ħadd tassigura li l-Parlament Ewropew ikun jista' isemmi leħnu, isemma leħnu u jieħu sem eh, f'dak huma proposti speċifiċi fit teħi ta' deċiżjonijiet. Grazzi tassew, l-ewwel mistoqsija tiegħek kienet dwar rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż jekk niftakar sew. Il-Parlament analizza li hemm madwar 18 il-fil-mija ta' CSRs li ġew implementati jiena rajt ċifri aktar negattivi u ħrajn aktar pożittivi, iżda madana kollu. Ħadmu, imma mhux kif suppost, mhux mod tajjeb daqs seta' u jaħdmu, għandi bżonn lajnuna tagħkom. Tridu tuni palata għaliex intom għandkom influenza ġewwa f'pajjiżkom. Se nagħmel l-almu tiegħi biex insaħħaħ l-importanza ta' CSRs. Hija għodda flessibbli u nistgħu naslu f'dawk is-setturi fejn aħna m'għandniex seta' leġislattiva. Kif rajna CSRs saru parti aktar integrali mis-semestru Ewropew. L-importanza tagħhom qed tikber. Issa, il-sogru kbir ta' investimenti kbar. Jekk ikun hemm is-settur privat, is-sogru qiegħed hemm, iżda dan għandu jinqasam b'mod ġust. U mhux sew li is-sogru ikun biss fuq spallejn is-settur pubbliku. U raffajt pożittivi jkunu natu għam li settur privat u għalek għanna odot pubbliċi biex innaqsu l-level ta' sogru. L-iktar f'investimenti ta' infrastruttura, il-fondi privati mhux dejjem lesti li jieħdu s-sogru. U għalhekk irid nużaw ir-riżorsi pubbliċi. Iżda, l-affarijiet għandhom ikunu bilanċati. Aħar punt. Nixtieq nisfrutta kemm jista' jkun il